Nar kollegi, sibu postkom sabiex kun nibda bil-laqa. Thank you, so good afternoon. Grazie ħafna l-war nofsinarit, tajjeb qabel Ma nibdew diskussjoni fuq ir-rapport annwali tal-ICB. Il-Viċi President Sur Costanzio. permettu li li ngħaddi nagħti titwila l-aġenda. Hemm xi li ma jqabbilx oġġezzjonijiet? Le, mela naddu għalla avviżi tal-President l ewennet il-rapport dwar il-negozjati interistituzzjonali li għadin bħalissa l ewennet dan jindirizza il-fajl ta' securitization. Dan seħ fit-28 ta' Marzu u sar progress fuq l-STS u l-CI. Taħt il-fajl tal-STI il-kolleġislaturi ddiskutew eh, l-eligibilità tal-partijiet fis-suq u anke l kriterji U ma qablu li jagħtu mandat lill kummissjoni sabiex tkompli tirfina l-proposta tagħha fuq non-paper u anke li fuq livell tekniku jkun hemm abbozz fuq il-kriterji ta' omoġenità fuq id-diskussjonijiet li ħarġu mill laqgħa ir rapporter ser ukoll joħroġ eh, b'proposta l abbozz tat tekst f'dan ir-rigward apparti minn hekk punti oħra marbutin mal-due diligence ukoll kien qbil dwarhom fil-Kunsill kien hemm proposta għal proibizzjoni fuq il-secretization f'każ li dan kunu meħtieġa taħt il-fall ta' CRR li eżitu kien dan fil gwart ta' l-empowerment sabiex kuna speċifikazzjonijiet għal kondizzjonijiet għal l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jagħmlu l-kalkolazzjonijiet fir-rigward tal- uh, capital requirement u dan kien qbil li inkludi wkoll referenza tal-proxy data kif ikun meħtieġ parti minn hekk l-abbozzar tal-pożizzjonijiet Uh, l sms ġiet elaborata iktar mufosta maka il-promozzjoni uh, tal entitajiet u anka il- uh, l-element tal-investituri sabiex kun hemm garanzija għal dawn il-transazzjonijiet. U anke ġi propost li jkun hemm ehm, l-użu tal-cash guarantees kien hemm punti oħra li kien hemm bil dwarhom li jkun hemm konformità kemm jista' jkun eh, ma l-abbozzar u anka kien hemm favur eh, eh, parti mix-xogħol ta' CRR. kien l-ewwel punt il-ħames reviżjoni ta' direttiva kontra l-ħasil tal-flus li seħet nar l-4 ta' april id-diskussjoni kienet fuq sitt punti. Il-Konsill u l-Parlament Ewropew ser jindirizzaw dawn l-approċċi u l-Kummissjoni ser tagħmel rapporti tagħha fir-rigward tal-progress possibbli. Imbagħad l-unità tal-intelligenza finanzjarja kien hemm qbil fir-rigward ta' ħtieġa ta' titjib fil-kooperazzjoni. Il-Kummissjoni ġiet mistinna sabiex toħroġ babbozzar ta' proposti fir-rigward ta' rakkomandazzjoni tielet punt full uh, predicated offenses li pi ser il-Parlament Ewropew ser ikun qiegħed jaħdem fuq threshold għal dawn il-reati u anka uh, il-sanzjonijiet u l-ħidma li ser sir fuq dan apparti minn hekk anka il- uh, xogħol li ġej propost għal grupp tekniku li seħ fil-5 ta' april fuq il-kussjonijiet kollha li semmejt. Il-trialogu ser ikompli nhar l-10 ta' Mejju. Dan kien kollox fuq trialogu tekniku jfisser nistgħu ngħaddu għal punt ewlieni ta' diskussjoni nilqa li sur viċi president għal oħra. aħna ħirqana li jkollna diskussjoni pa' soltu u anka eh, referenza il prezentazzjoni tar rapport annwali fit-tlieta ta' warna Senar ġi publikat fuq il-sit elettroniku jindirizza l-xogħol prezenti fil-loqsma kompetenti ta' kompetenza u anka l labbozza minn ta' Sur Draghi, Sur Tajani, jinkludu kolla nessi u l-kommenti u r-rapport tal-ISB għal-2015 tas-Sur Tremoja. Dan suppost li wasli minn ta' segretarjat fl-ħar tal-ġimgħa li għaddiet. Skont artiklu 284 ta' trattat il-rapport annwali tal-Sibiet mur qoddim il-Parlament Ewropew, Kummissjoni u l-Konsill u bekk minna preparazzjoni minna tal-rapporter. L-ewwel abbozz ma tkunx firmata ma mbagħad ikun hemm il-ħatra minna tal-SND. Il-laqa tibda bil-sqarija eh, interazzjonali minnaħa tas sur Kostanzio għal 15 minuta mbagħad ikun hemm mistoqsijiet it-tweġibiet kif ukoll eh, tweġibiet mingħata l-Kummissjoni kollha xogħol ħames minuti aħna għandna lista ta' kelliema illi eh, reġistraw għalihom minnaħa tal-partiti mill-gruppi politiċi u mbagħad jekk hemm żmien ikun hemm il-fażi tal-KGDI. Dak kollox minn ħadd tiegħi nisidan lis-sur Viċi President biex intervjeni u kuntent illi issa għandna burdata iktar ottimistika ottimista għaliex l-ekonomija Ewropea sejra aħjar u nittama li nibqgħu mixinek. Grazzi ħafna sur President, membri onorevoli ta' dan il-komitat jiena onorat li qiegħed hawnhekk qudiem il-kumitat tagħkom sabiex Nressaq il-rapport annwali tal-Bank Ċentrali għal-2016 dan huwa element essenzjali tal-kontabilità tagħna jappoġġa wkoll il-diskussjoni eh, demokratika u l-kontabilità tagħna, responsabilità tagħna ma tiqafx sal l-obbligi ta' rapportaġġ. Indu naraw li jkun hemm diskussjoni anke minħata rappreżentanti tal-nies Ewropej. Aħna nieħdu rwol tal-Parlament Ewropew b'serjetà kbira u biss il-bidu ta' proċess stabilit sew. Aħna nħedġu l-dialogu li jista' jgħin biex intejbu ir-riżoluzzjoni għal-rapport annwali. Dan importanti ħafna li xaħna li naċċertaw illi naslu għal nimxu skont dan il-mandat li għandu l-ECB u indipendenti sabiex ikun jista' jimxi fuq il-linja tiegħu mingħajr interferenza politika huwa wkoll responsabbli demokratikament u legalment sabiex verament jaġixxi mod li rifletti dan il-mandat bħalma smajna l-lum aħna eh, nippubblikaw ukoll ir-reazzjonijiet tagħna fir-rigward tal-riżoluzzjoni tagħkom għabbażi tar-rapport annwali ta' qabel dan. Fl-introduzzjoni ser nagħmel referenza għad deċiżjonijiet Eh, dawn l-aħħar sena u anka kif jorbtu ma l-lana u lini tal lissibbi sabiex kun hemm stabilta fil-prezzijiet eh, kif ukoll illi eh, naraw nkun san vija blissa biex ikonna żona euro b'saħħitha. Politika monetarja fl-2016 kienet qed tirrispondi għal sena ta' sfida kbira u qabel ma tkellimt u dim dan il-komitat is-sena li għaddiet, l-ekonomija kienet qiegħda toħroġ minn episodju qawwi ta' instabilta finanzjarja. Dan eh, kienet iwassal għal ċertu pessimizmu sabiex eh, konna qed eh, fej konna qed qalbna minn ċertu progress kif ukoll illi anke banek Ċentrali jkunu jistgħu jmexxu l-ekonomija tagħhom permezz ta' għodot monetari eh, mhux konvenzjonali. Issa d-dew 12 xar u grazzi anka għal miżuri li aħna ħadna f'dak iż-żmien u anka fejn rifjutajna u fejn ippruvajna kontra dak li kienet jaħsbu ċertu eh, xettiċi ta' din il-politika eh, nistgħu ngħidu li għandna aħbarijiet pożittivi il-biża tal-deflation, eh, deflazzjoni naqset u minkejja li kien hemm sfond internazzjonali pjuttost dajjef il-prodott eh, domestiku gross kiber eh, brata ta' 1.7% fl-2016 għanna iktar minn 4 miljoni u nofs persuna li għandhom xogħol illum il-ġurnata li huwa eh, meta qabel ma' tliet snin illu. Il-firxa ta' tkabbir tal-GDP u r-rati tal-inflazzjoni huma eh, fl-inqas livell tagħhom samit l-bidu tal-Unjoni Monetarja jekk inħarsu lura nistgħu naraw kif il-miżuri li aħna ħadna Marzu s-sena li għaddiet enu eh, l-ekonomija ktar wiesa eh, u anka enu għal stimulu monetarju b'mod sostanzjali. Enu kol għall-rkupru u anka sabiex din kol kreb saħħita għal xokiet esterni u l-inċertezza fl-2016 għana deċidejna li nestendu il-xiri tal-assi sa' Deċembru tal-2017 avolja eh, pass iktar imnaqqas ta' 60 biljun fix-xar minn April tal-2017 il quddiem sabiex anka ikun konformi ma' riskim naqsa fil-rigward tal-istabilta tal-prezzijiet dawn il-salvagwardji ehm, u ma' meħtieġa sabiex naraw li kun hemm rata ta' inflazzjoni li huma ehm, taħt imma viċini 2%. Il-miżuri tal-ECB li tieħdu f'Marzu tal-2016 għenew titjib għal kondizjoniet finanzjarji għenew ukoll l-etnaqis fis-self bankarju, fir-rat ta' self bankarju, ma' ġenerali sa minn Mejju tal-2014 ġifiri eżattament qabel id-deċizjoni tagħna fuq il- Eh, pakket ta' ġunju tal-2014 sabiex ikun hemm ehm, akkomodazzjoni permezz tal-politika monetarja addizzjonali u anka li nappoġġu il-self favur l-ekonomija reali kif ukoll ehm, il-tnaqis eh, fil-rati tas serna tal-bank ensa biex ikun hemm kważi 120 basis point għal eh, firgwar tas self għal kumpaniji. Bl-istess mod il-volum ta' self żdiet mod konsiderevoli bħal eh, tkabbir fil-self għal kumpaniji li rkupra me 2% fi frar tal-2017 minn taħt 2.9 eh, fil-mija f'Mejju fl-2014. Anka l-ispejs ta' self naqsu eh, madwar 40 basis point sa' minn Marzu 2016 u 180 eh, basis point sa' minn Mejju 2014 Sal-aħħar tal-2016 li l-kupru kien wieħed ċar u iktar wiesa fis-setturi fil-pajjiżi. Il-data tindika illi fl-ewwel tliet xhur il passat kabbir qiegħed jissaħħaħ imma minkejja dan il-wirt tal-kriżi finanzjarja xorta waħda jiddetermina t-twetti ekonomiku f'ħafna eh, modi. minħabba anka r-risorsi mhux użati l-inflazzjoni tkompli ehm, tikber u l-inflazzjoni naqset minn 0.9% għal 0.7%. Aħna konna wissejna illi l-headline inflation tista' tonqos wara Marzu April para riżultat tal-istatistika u anke l-effett ta' tqabbil mal-prezzijiet eh, taż żejt u l-komoditajiet oħra meta mqabbla mal-sena eh, ta' qabel. L-underlying inflation però kienet waħda ta' diżappunt skont il-bassir eh, Nistgħu naraw li l-inflazzjoni mistennija li tersaq li 1.7% fl-2019 imma dan jassumi li l-underlying inflation tkun ta' 1.8% u tkabbir fil-salarji jkun ta' 2.4%. Il-żieda maħsuba fis-salarji fil-xenarju bażiku u għalhekk essenzjali għal dawn il-tbassir fil-gwart tal-tkabbir u anka l-inflazzjoni sabiex dan verament issa fl-2019. Aparti minn hekk, it-triq il-fuq tal-headline inflation fis snin il-ġejjin tibqa dipendenti b'mod qawwi fuq il-appoġġ għal politika monetarja. Fil-waqt li l-politika monetarja tagħna hija mirata sabiex kien stabilità fil-prezz li sibi għandu wkoll il-mira li identifika u jevalwa l-impatt potenzjali ta' riski sistematiċi fuq eh, l-istabilità tal-żona euro ta' sistema finanzja tal-żona euro. L-ewwel net hemm il-possibilità ta' żieda fil-primja ta' riskju globali It-tieni jista' jkun hemm uh, feedback loops negattivi bejn profittabilità tal-banek dajfa anka meta eh, affaċċjata bil tibdil strutturali eh, f'ambjent ta' rati ta' interess baxx. Apparti minn hekk l-inċertezza politika wkoll tista' tfixkel dawn l-isforzi ta' riforma fejn jkun hemm anka il-tassib ta' sostenibilità fir-rigward ta' djun fil-gwart ta' setturi eh, privati non finanzjari u anka l-element sovran. A parti systemic risks fil-level eh, ta' zona euro, aħna qed monitoraw ukoll ir-riski li jistgħu ehm, ikun għadin eh, jiżdiedu fil-pajjiż jew fil level livell settorali. Il-politika makroprudenzjali immirata permezz dawn il-miżuri hija eh, l-istrument politiku adekwat sabiex indirizza dawn ir riski li jkunu speċifiċi għal pajjiż jew għas-settur. Palma tafu r-responsabiltajiet għad deċiżjonijiet fuq dawn it-tip ta' miżuri fil-żona ewra hija maqsuma bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-ECB, il-Bank Ċentrali Ewropew. Dan ifisser ukoll li aħna nistgħu nżaħħu dawn it-tip ta' miżuri meħuda anke mill-awtoritajiet nazzjonali għal dawk l-istrumenti li jkunu parti huma maħsuba li jkunu parti mill-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Zieda fuq bażi wiesa fil- uh, uh, capital buffers fil-żona euro ma kienieċ um, maħsuba dan wassal sabiex ikun hemm iktar uh, dan jirrifletti id-deċiżjonijiet li ħadu l-awtoritajiet nazzjonali illi aħna magħhom għandna wkoll kooperazzjoni eċċellenti kif kellna anke fis-sena li għaddiet it-trasparenza fil-politika makroprudenzjali u kol kienet imsaħħa permezz ta' tnedija tal-bulettin eh, tal-ICB li ħarġ Marzu tal-2016. L-azzjoni deċiżiva hija meħtieġa fuq il-livelli settorali nazzjonali Ewropej. L-ewwel nett il-banek li jkompla jadattaw il-modelli ta' negozji tagħhom sabiex eh, il-aħqu aħjar mal-ambjent ta' rati ta' interess baxx kif nistgħu nuru anke permezz tal-rapport l-istrateġija eh, l-aqwa strateġija u probabbli ser isseraħ fuq il-karatteristiċi lenin ta' kull bank. Hemm bżonn iktar sforz sabiex ikun hemm anka eh, indirizz tal-problema ta' self li ma jkunx iwettaq l-NPLs. L-azzjoni li minna ħatta tal-stakeholders fuq livell nazzjonali però li tkun hemm armonizzazzjoni wkoll permezz ta' blueprint Ewropew pereżempju għall-AMCs fost l-istrateġija sabiex innaqsu l-istok tal-MPLs fuq il-balance sheets tal-banek. Din il-kwistjoni qed tiġi indirizzata bħala kwistjoni ta' perspettiva makroprudenzjali. L-ICB huwa wkoll involut eh, fil-qafas internazzjonali u Ewropew sabiex jaċċerta li jieħu konsiderazzjoni kif xira tal-konsiderazzjonijiet makro u mikro. Kien hemm qbil fuq ir-riformi fostom it-trattament ta' riskju ta' rati tal-interess fil-banking book kif ukoll ir-reviżjoni tal-qafas ta' securitization u anke l standard għal mm, kapital regolatorju. Kienem tnedija wkoll ta' konsultazzjonijiet pubbliċi fuq il-trattament regolatorju ta' dispożizzjonijiet tal-kontabilta u anka il-rekwiziti ta' pilastru 3. U bħala finalizzazzjoni ta' Basel 3 il-grupp ta' eh, governanti u anka il- eh, Heads of Supervision, GHOS, nedew program ta' ħidma għal komitat sabiex ikun jista' jifinalizza x-xogħol tiegħu u anka jnaqqas il-riskju eċċessiv fir-rigward tal-risk weighted assets. Fil-waqt li hemm bżonn iktar ħin sabiex jiġu finalizzati riformi, il-xogħol huwa mistenni li jkun imlesti fil-futur qarib huwa kruċjali illi aħna nkomplu dan il paket ta' riforma ta' wara l-kriżi u ma nżarmawx minn dak il-progress li diġà sar f'dawn il-snin reċenti. Li sibi se jkompli jappoġġa x-xogħol fuq livell internazzjonali sabiex ikun hemm anke qafas regolatorju xieraq li jistabilixxi situazzjoni ugwali għal kulħadd. F'dawn l-aħħar erba' snin aħna minna wkoll progress sinifikanti fuq livell Ewropew mod partikolari bit-twaqqif tal-Unjoni Bankarja u f'din il-fażi huwa kruċjali illi nieħdu il-passi li jmiss li huma meħtieġu sabiex dan ix-xogħol jitlesta. Dan il-kuntest il-tħaffif tax-xogħol fil-ħolqien tal-iskema ta' assigurazzjoni il-European Deposit Insurance Scheme hija meħtieġa kif u wkoll il-xenarju komuni meħtieġ għal srf Jrid ikun hemm it-tisħiħ ta' regolamentazzjoni u riżoluzzjonijiet anke jekk ikun hemm forsi fadal xintejbu Dan il-kizbiet fil-qafas regolatorju għal-banek ser ikun akkompanjati mill inizjattivi regolatorji għall-swieq finanzjarji u l-infrastrutturi finanzjali. U għalhekk hija priorità li l-Unjoni Ewropea taħdem fil-gwar tal-Unjoni tal-Swiq Kapitali kif ukoll din hija mhux biss priorità l-Unjoni Ewropea ma wkoll għall-ECB. Dan l investiment jista' jikkontribwixxi għall istabilità makroekonomiku u dik finanzjarja u aktar minn hekk jiffaċilita wkoll it-trasmissjoni tal-politika monetarja fil-żona euro dawn l-odda illi jistaw jitħadmu sabiex nindirizzaw dan ir-riski li uh, jfixklu l-istabilità finanzjarja irdu um, indirizzati sabiex nkunu nistaw anka uh, napplikaw dan kollu fil-rigward tal-istituzzjonijiet finanzjarji fl-Unjoni Ewropea. Biex nikkonkludu l-ekonomija ta' zona euro u rrit ċertu um, fl-2016 u l-kupru Mhix il-qoddim u qed jaqbad ċertu pass. Aħna preparati sabiex anke nirreġixxu forsi għal xi xokkijiet negattivi u fil-waqt li l-kondizjonijiet ċikliċi ittejbu aħna xorta rridu nindirizza mingħajr ħafna dawmin il-wirt ta' din il-kriżi. Għada sen għada eh, kieku konna ser niċċelebraw s seba u design Ehm, verdict tal-ex president tal-Parlament Ewropew Emilio Colombo. Ħalli nfakkar dak li qal kważi 40 sena ilu fej qal li m'għandniex eh, raġunijiet sabiex inkunu ehm, eh, nżommu lura mill indirizza u l-istat preżenti tal-Ewropa. Minkejja l-isforzi li aħna diġà għamilna bħala Ewropej aħna rridu nagħmlu nistgħu nagħmlu impatt reali meta aħna nkunu nistaw, meta aħna jirnexxinna nsibu soluzzjonijiet konġunti tajbin illi jindirizzaw il-problemi ta' żmien tagħna u dan il-klima li kif akruna fl-importanza ta' responsabiltajiet tagħna bħala Unjoni sabiex inkomplu naħdmu favur ekonomija tajba. Grazzi ħafna. Naddu għal uh, mistoqsijiet u tweġibiet, eżis kollegi, żommu mal-ħin allokat l-ewwel huwa s-sur Marsen. Thank you very much, Mr. Grazzi, President. Vici President, tali li ġejt, u tali li tajtna l-rapport annuali. Naturalment, l-azzjoni ta' monitoraċ fuq il-Bank Ċentrali kellu impatt fuq il-kondizjoniet finanzjari tal-ekonomija, kif qed naraw anki illi qed nersqu lejn il-miri u li miexja b'mod stabli fil-żmien il-medju. U l-President Draghi għadu kif qal li l-ECB mandu l-ibda pjan biex ibiddel l-impenjiet tiegħu sa l-aħħar tal-programm ta' quantitative easing tal-2018. U anki huwa konxu mill-downsize tal-interessi eh, u meta taħsbu illi iż zona tkun autosuffiċenti minar dan, dan la poċ u xazzjoniet nistaw nistennew minna minnaħa tal-ECB u x'effetti tantiċipa mill-swieq. U ma tandi mistoqsija oħra. Il-programmi attuali tal icb qed jgħidu li qed jiġu użati minn ċerti stati membri biex jevitaw ċerti riformi fuq id-deficit minn flok ma ninċentivizzaw il riformi U l-mistoqsija hija xinuma l-effetti ta' distorsjoni. U l-aħħar mistoqsija il-Kummissarju Dombrovski tkellem fuq budget equation bħala budget għall-Eurozona min jaħseb illi dan għandu bżon ta' bidla fit-trattat U hemm anki partit interessati f'dan id-dibattitu qed jitkellem fuq din l-ekwazzjoni tal-Fond Monetarju Ewropew. U l-mistoqsija tiegħi hija jekk tista' xi tina stampa fuq il-diskussjoni teżistenti fl-IB u l-possibilità ta' ekwazzjoni ta' budget għall eurozona jew tal-European Monetary Fund. Dan verament hija sfida għal tliet minuti. Niprova. L-ewwel fuq dak li għandu x'jaqsam jekk il-politika tagħna xirqa jiena nista' ngħid li b'definizzjoni aħna jekk aħna ma biddilniex deċiżjoni dan huwa mħabba li l-politika tagħna hija xirqa. It-tieni, il-projezzjonijiet li għadhom kif ġew pubblikati b'dawk iċ-ċifri illi jaslu sal inflazzjoni ta' 1.7 fl-2019 huma bazati fuq ċerti assunzjonijiet. U għadha minnhom hija illi il-politika monetarja tibqa l-istess Għalix teknikament aħna għal dawk il-projezzjoni qed nieħdu rata eh, kostanti u x'inhuma l-aspettativi bis-suq. U jekk inħarsu lejn l-istennija tal-suq il-kurvi u l-overnight rate dik li hija influenzata bid-deċiżjonijiet tagħna skont l-istennija dina se jsir pożittiva biss fl-2020. L-assunzjonijiet eh, dawn huma l-assunzjonijiet li nieħdu biex nagħmlu dawn projezzjonijiet. Allura importanti li nisqu fuq il-fatt li il-projezzjonijiet huma bbażati fuq il-fatt li qed inżommu l-appoġġ monetarju. U kif semmejk Hemm mbagħad il-setback tal-inflazzjoni underlying u għanna l-istess sfida li għandhom fl-Istati Uniti bil-politika tagħhom ħafna snin, ir-rata ta' ta' qatt marru lura u l-suq ma kienx qed jistenna, ma kienx qed jirrispondi. U ma stennew u issa issa reċentement biss saret risposta. Però l-aspettativa hija illi se jkun hemm ċerta accelerazzjoni. Fuq it-tieni mistaqsija fuq il-kwistjoni ta' distorsjonijiet jiena ma naħsibx għaliex aħna nixtru principalment bonds tal-gvern illi huma benchmark għal kull tip ta' strument mem lebda distorsjoni għal din raġuni. Umbat għanna program ta' xiri ta' bonds tal-kumpaniji u memx miex settorjali da, un bat fuq il-kapacità tal-budget u fuq l-evoluzzjoni possibli tal-ESM ma mlebda proposta aħna ma nix diskutu xej fuq dan nishtiq infakkar illi il-kapacità tal-budget tal-Eurozona hija waħda mill-punti li msemmija fuq il-rapport fir-rapport tal-ħames presidenti waħna nappoġġawha dak il-rapport mux qed nitkellmu fuq l-evoluzzjoni tal-ISM. Grazie. Grazie, se fisem l-SND. Pervanx Perez. Merci pour le mademoiselle. Grazie eh, tal-li eh, għattu li mis. Eh, iva, mela, il-rapport annuali tal-ICB li għannu għodim, jena ħat nota ta' bosta punti pozitivi, l-għawenet il-fat li għandkom pozittiva pożizzjoni budgetarja espansjonista, ehm, ehm, eh, il-kussjoni ta' deficit ukoll il-fatt li nappoġġew investiment tal pubbliku mirat, kif ukoll eh, il-fatt li toħroġ politika monetarja fuq il-finanzjament tal-imprizi minata li sibibe. Però ħat nota wkoll tal-fatt li fir-rapport annwali fil-dibattitu fuq eh, l-istruttura ehm, li tixtuq tagħtu għall-istruttura finanzjarja kif ukoll dak li għandu x'aqsam ma l-elementi makroprudenzjali. Tistgħu tgħidulna naqra kif qed tistennew dan id-dibattitu jiżvolġi dan huwa dibattitu miftuħ, il-Kummissjoni għadha kif nediet eh, diskussjonijiet min-naħa tagħha, konsultazzjonijiet, ġifieri interessanti nkunu nafu naqra fejn qegħdin. U jekk tippermettu li mistoqsija bonus eh, li jaxtafu li Transparency International għadha kif ippubblikat rapport eh, fejn hija tkellem fuq il-konflitt ta' interessi li jeżist eh, fiħdan l-istituzzjoni ta'kom, eh, partikolarment ċertu regoli eh, fuq il-periodi ta' skadenzi għal membri tal-board jew il-kella ta' funzjoner biex dawn eventualment ta' kelli kun ixxuq jħallu il-Bank Ċentrali Ewropew jisibu fil-privat. Nista' nkun naf naqra jekk intom għandkom xi riflessjoni li tistaw forsi taqsmu maħna fuq dawn eh, dak li ħareċ minn rapport ta' Transparency International, grazzi ħafna l-mistaqsijiet tiegħek fuq l-ewwel mistoqsija, aħna fil-fatt publikajna eh, opinjoni, eh, opinjoni ta' sew ta' sew approfondita fuq it-tekst tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u jekk tippermettuli forse nistan semmi ċertu punti L-ewwel, nixtiequ li kunem hemm eh, l arfin fil- qafas makro prudenzjali ta' l-eżistenza ta' l-SSM. Nafu li dan sissa mux il każ u nafu kemm importanti però jkun il każ l li eh, bil-SSM li sibi eh, inatat setat makroprudenzjali u dan għazbis jissemma fid dokument ta' konsultazzjoni li għada kif ħarġet il-Komissjoni Aurora naħseb li huwa punt li rridu nisħu importanti wkoll li nata ukoll status ta' awtorità makroprudenzjali bħal mu għal każ ta' banek ċentrali oħra fl-istati membri Eh, Fil-fat il-Banek ċentrali ta' dawli stati membri eh, jena taw titlu ta' autoritajiet makroprudenzjali, ġifiri aħna nistennew l-istess eh, sir maħna. Fuq l-estensjoni ta' l-istrumenti ġifiri l-istrumenti ta' politika makroprudenzjali li kien eh, jistoqilhom milli jiġu eh, żviluppati u nixtieq insemmi wkoll punti ieħor importanti fuq din kwestjoni li tkun hemm kjarifika sħiħa fuq eh, il-tieni pilastru. Ġifieri fil-kuntest ta' supervizjoni dan it-tieni pilastru ma jridx ikun marbut ma' konsiderazzjoniet makroprudenzjali. Il-fema tagħna dan għandu jkun biss indirizzat għal riski eh, ta' riżoluzzjoni individuali u bekk ir-responsabilità tkun maqsuma bejn dawk il huma supervizuri mikroprudenzjali u oħrajn il huma supervizuri makroprudenzjali. Naħseb dan huwa punt importanti ieħor li xtaqt insemmi. Dawn huma biss xi ftit punti eh, pero nixtieq ngħid li hemm eh, komunikazzjoni, eh, opinjoni fil-fatt ta' sew dettaljata, għal dawn huma biss xi ftit punti li jiena semmejt hawnhekk. Sura għadu kistjon. Fuq it-tieni mistoqsija fil-fatt, fuq it-tieni mistoqsija fil-qasira. Aħna fil-fatt eh, ħdemna fl-imkien eh, ma' Transparency International fil-fatt kien ħafna laqad bejnietna fiħdan is-sedetana u eh, fil-fatt u ħarġu b'fatti konkreti kien hemm anki laqa publika fejn kien prezenti is-sur Korres li huwa membru tal-bord ta' tmexxija u aħna orejna illi aħna ħanna mħasba u għallura ridna dialogu ridna ftuħ u naħseb illi fil-fat dan l-istess rapport li semmejt isemmi u jisħaq il-fat illi aħna adottajna numru ta' miżuri biex ikunu aktar trasparenti. Nixtieq ngħid żewġ affarijiet partikolari hawnhekk. L-ewwel ħaġa il-membri tal-bord eżekuttiv fil-kuntratt tagħna għandhom perjodu perjodu fejn dak li jkunu ma jistax ikun li jaċċetta funzjoni fis settur pubbliku u għambri l-oħra tal tal-boards ta' gvernaturi jibbe hemm ukoll il-kodiċi ta' kondotta illi jgħid li jsemmi sena. Sena bħal fl-ewwel każ li jrid jiġi rispettat fejn dawn ma jistgħux jieħdu eh, ingaġġ fis-settur privat eh, Imbagħad eh, hemm perjodu eh, ta' sentejn għal bord eżekuttiv. Eh, naħseb illi aħna għadna dejn, nista' ngħid li għadna dejn bl-analiżi, però ngħid li fuq il-livell tal-management tagħna l-affarijiet mixi. Grazzi. Mela nirsa fuq misem li sijar. Grazzi. Ħanitkellem bil-Ġerman. I will speak in German. Ich möchte zunächst an... Jina xtaqt l nena nina għatma tweġiba illi għadu kif eh, tajt li sur Morrison fil-gwar tal-prognozi mnaħat tal-bank, jek fimtek sew l-bassir tal-inflazzjoni bazaw ruħom mill-punt tatlu illi l-interessi, l-overnight rates, se jibqaw negattiv sa l-2020. Jina naħseb illi kiku għamiltu l-analizi sensittiva, naħseb u koll kontu tistaw tesfrimu ruħkom fil-gwar tal-elastiċità dwar anka kif saru dawn il-pronostiċi u kif kif jista' jkun hemm 0.5 fil-mija li ma rata ta' inflazzjoni li dun nieħdu in konsiderazzjoni meta aħna ser nitkellmu favur espansjoni b'saħħitha. It-tieni mistoqsija fuq il-problema ta' non-performing loans. Inti indirizzaj din il-problema u għet ukoll jista' eh, ikun hemm indirizz tal-bed bank fir-rigward tal eh, manager tal-istituzzjoni x-riski ser neħdu konsiderazzjoni għalhekk. sur Helvish għamel referenzi għal ċertu studju ġa ġibet l-attenzjoni li hemm ċertu riski li jittieħdu konsiderazzjoni meta jsiru dawn il-kriterja l-bed banks. Li ma klobek provisions sarim jimxu fil rigward ta' li ma riski ser inkludi jew le u li ma' responsabiltijiet se jittieħdu jina xtaqt inkun naf x'in l-opinjoni tiegħek fuq uh, din il-sitwazzjoni. <clears throat> Thank you very much. Grazzi fuq l-ewwel mistoqsija. Kassunzjonijiet tekniċi tal-projezzjonijiet qed jieħdu ir-rata tal-żmien qasir u medju miswieq. Allura, fil-bidu tal-eżerċizzju tal-projezzjonijiet aħna nikkonsidraw anki errata rata fissi ah, fuq il-livell fil-moment tal-projezzjonijiet. mbagħad xi tliet snin illum minn għalija bdejna nużaw l-istennija ta' swieq fuq ir-rata biex ma nimpenjawx ruħna fuq il-rati aħna liberi u aħna dipendenti fuq id-dejta. U kif semmejt qabel, jekk is-sitwazzjoni fl-ekonomija u fuq eh, l-iżviluppi tal-inflazzjoni jgħatu sinjali ġodda, allora nadattaw il-passi tagħna u tal-policy tagħna. U hekk aħna mxejna fil eh, mill-bidunet. Eh, u jiena ma jidirlix li għanna simulazzjonijiet jew riżultati tagħhom. Aħna għamilna xi simulazzjonijiet f'kontesti oħrajn, per eżempju, x'effett jista' jkun hemm fuq il-banek il-rata ta' interess tiżdied pero mux fuq il-modell makroekonomika. Forsi li staff għamlu ma jina minix eh, informat minn lebda ċifra fuq dan, id-dispieċini. Fuq l-NPRs, nista najt eh, illi dak li għat ma kienx a favur ta' eh, ta' kompanija u bank ta' asset management Ewropea. Fil-diskorsi tiegħi mill-inqas nejra dan l-aħħar, fejn eh, tkellimt b'mod ċar u għat illi tkun ħaġa ktar xirqa illi ikonna blueprint Ewropea biex narmonizzaw il-karatteristiċi biex mbagħad ikonna AMCs fuq livell nazjonali. Imma mbagħad skont li template u l-istrateġija Ewropea għax fil fat u għar problema Ewropea meta wieħed iż anki kemm huma kbar l-MPLs u anki il-suspetti li il Eh, dan qed jipprojetta fuq is-settur bankarju Ewropew. U dan biex niċċara. Dak li għat. U inti taf illi l-AMCs ġew użati b'suċċess fl-Irlanda, fl-Ispanja u fl-Slovenja. U anki f'pastijiet oħra mad-dinja. Hija eh, il-parir tal-IMF normali illi biex namlu trattament upfront eh, huwa propju eh, li wieħed jagħmel dawn l-AMCs. Illi jekk huma magħmulin attentament ma jagħtux riżultati negativi. Għandhom iktar żmien biex eh, jaraw li mumalassi lassi u jippruaw bijawhom u meta situazzjoni fi settur il- titjieb u l-irkupru tista' jiġi appoġġata, allora mbagħad l-irkupru jista' jżid il-prezzijiet tal-essi il-fuq eh, u bekk huwa protett mill mcs per eżempju, għanna nama illi fl-Irlanda qed jagħmel profitti propju bħala riżultat tal-irkupru tal-ess tal-assi. Għal daqstant mhuwiex neċessarjament problema ta' distribuzzjoni Naturalment fil-prezzi ta' trasferiment inizjalment għall-AMC se jkun se jkun hemm telf li inti ta' fil-li mbagħad dan se jiġi assorbit mill-banek meta jitrasferixxu l-assi eh, fuq ċertu prezz. Hekk jaħdmu dawn l-affarijiet. Imma min se joħodhom ir-riski, dina kienet il-mistoqsija. Il-IMCs illi ġew maħluqa u dawn għandhom ikunu l-istess u dawn huma kemm privati kif pubbliċi. Ifnama e, f'Saref fil-Slovenja kienu pubbliċi totalment, pero fil-Sahreb u fil-Nama 50% e, tal-kapital huwa privat u l-49% pubbliku. U nafu li l-kapital ta' dawn l-AMCs e, jizdiet e, b'rapport mal-balance sheet li dawn l istruzzjoni jizviluppaw. Grazie issa fissem l-alde. Torvalds. Grazie President, grazie Vice President. Kostanzio, tal-li ġejta unnek warlo senar. U tqatta ftit żmien magħna. Għandi żewġ mistoqsijiet. is allarmanti jew bżonna l-riforma strutturali fl-Eurozona b'mod ġenerali u anki f'ċerti stati membri b'mod partikolari. L-ECB għanda strumenti biex tirsolvi dawn il-problemi. Jow, jow, le. E, tini mistoqsija. Ija, teoretika, for, teoretikament hija aktar forsi interessanti. Ija il-kwestjoni tal-interdependenza bejn l reformi strutturali u l-proattività. E, produttività, nistaw nsemmu produttività f'ħafna modi, per eżempju nistaw inkejlu in billi nikalkolaw ir-relazzjoni e ta' salari mal-output. Però f'diskors fil-LSE u, u l-ALDE fil-Bank tal-Ingilterra u fl-aħħar tal-prezentazzjoni għandu xi ċifri mill-fattur ta' produttività fil-pajjiżi kollha Ewropej huma kollha qegħdin jimxu l-isfel allora se jkunu il-konklużjoni tal-ICB fu dan l izvilup Grazzi. L-ewwel mistaqsija, strumenti tal-ICB naturalment ma nix strumenti. Aħna kull manna jgħal politika monetarja. Pero billi noħol u kondizjonijiet favorevoli finanzjari, naturalment aħna ntejbu situazzjoni u aħna diġà kontribwejna għal rekupru illi għandu jifaċilita poi kontinuazzjoni ta' riformi strutturali. Nishtej nfakkarkom illi meta wieħed ħares e li il-ċifri tal-OECD li ġu publikati regolarment, eh, hemm evalwazzjoni ta' dawn riformi regolarment fl-istati membri, hemm ħafna stati membri tal-Eurozona illi għamlu ħafna riformu strutturali, forsi għax kienu taħt pressjoni minnaħat tas mill-programmi, però la għamlu oħda Umbat nsibu pajizi oħrajn li ma kienux soġġetti għall-istess vulnerabilità fi żmien li kriżi u fil-fatt ma mamlux riformi illi e, e, edin e, miktubin fil-pubblikazzjoni tal-OECD. U mhumiex differenti ħafna mill-riformi strutturali li kull sena jiġu approvati fil-semestru Ewropew, il- Uh, si SRs u l-implementazzjoni tagħhom eh, fil-fatt kienet daqsxejn ta' diżappunt għax kien hemm livell ta' implementazzjoni baxx ħafna ta' riformi, però m'għandniex dawn l-istrumenti. U kull imma ħin kollu nitkellmu fuq il-bżonn għal da, u propju fil-rapport annwali attwali hemm il-kaxta numru 4 f'paġna 41 hija dedikata propju għal riformi strutturali u xtip ta' riformi strutturali nixtiequ li jkun hemm u nafu u anki l-IMF ippreżentat xi eh, kapitolu fuq l-outlook ekonomiku dinji xi sentejn ilu u spjegaw li l-riformi strutturali huma aktar faċli fejn ikun hemm xi ftit ta' tkabbir għaliex xi mill-riformi għandhom effett eh, fi żmien qasir huwa negattiv u l-iktar tard mbagħad jipproduċi riżultati pozitivi. Il-wieħed jisfrutta l-irkupru huwa moment biex wieħed iżid dawn l-isforzi. Grazzi. Issa Fabio De Masi fisem il-Goe. Grazzi, President, grazzi, Vice President. Inti enti tkellimt fuq il-core inflation u illi kondizjonijiet iktar favorevoli ta' impjiegi mhux dejjem jitraduċu fit kabbir aħjar Eh, edi tara relazzjoni bejn dan it-tip ta' riformi strutturali li għamilt referenza li jom li inkludu anki riformi fuq suq ta' xogħol eh, il-wage bargaining rights u dan it-tip ta' dinamika u tieni mill-2012 law 97% eh, tal-finanzja tal-settur tal-kumpaniji il-non-financial sector skont ċifri tal-Brugel marruf dividendi u mergers u acquisitions u ma traduċewx pozitivament. Inti optimista illi s-swiq tal-kapitali se jgħatu direttament se jwaslu għal investimenti ulterjuri eżatti biex jirsolvu din dan il-difett ta' produttività. Umbat fuq il-rapport eh, illi nikwota il-suċess e tal-aħbar ta' sur Draghi fuq l italja u l-Spanja u tkellem fuq ċerti reformi eh, li jridu jiġu miksuba u li ma illi mhux kif qal Dieselblom illi dawn il-pajjiżi qed jonfuq fuq in-nisa fuq l-alkohol kif qal Dieselblom illi aħna norbtu ma kondizjoni ta' politika speċifiċi u nafu li li sibi għamlu rapport fuq separazzjoni bejn il-politika eh, monetarja u u mux biex noħorġu l-opinjoni legali u li rifjuta li joħroġ dan il-studio. Inti testa eh, tkun eh, a favur ta' studio bħadda. Grazzi tal-mistoqsijiet. Kif diġat, hemm xi tip ta' riformi strutturali illi fil-bidu se jkollhom fatt impatt negativ. U allora nafu u fl istudi kollan nsibuh dan il-problema fuq il-progress u l-effetti tal-reformi strutturali. U il-pajizi illi kellum programmi u mxew um, fuq swieq għamlu propju dan illi għamlu reformi strutturali fis suq ta' xogħol. Illi dan isir eh, mod signifikativ signifikattiv Spanja, Portugal, Greċja, U dan umbat huwa eh, ħaġa importanti li najdu. Però huwa importanti wkoll li projezzjoni tagħna huma huma fissati fuq dawn iż-żviluppi u anki fuq uh, elementi oħrajn tal-fattur domestiku ta' inflazzjoni. Dina hemm bżonn naraw li l-underlying inflation, e ġifiri il- l-istrumenti li jmexxu l-inflazzjoni li jizdidu. Aħna qed nistennew dan il-fenomenu u dan se jiġri għax l-output gap issa qed mm, inala u anki l-employment gap inala fuq il-bond u fuq is-sitwazzjoni tal-kumpaniji non finanzjari li s-soltu jkollhom ħafna kontanti u jużaw l-influenza biex jużaw id-dividendi, ma mux tant biex jixtru l-azzjonijiet. Dana mux ek jiġri fl-Europa, bħalma jiġri fil-Istati Uniti. ħafna, fl-Amerika dan jisir ħafna, fl-Europa le. Imma, minkejja dan, jekk aħna neħdu l-investimenti Eh, fil-kumpaniji u l-investimenti residenziali, ċoħe fil-kostruzzjoni, fil-djar, l-investimenti fil-kummerċ, fil-negozji qed jizdit ħafna u qed jilħaq livelli ta' qabel l-kriżi waqt li l-investimenti fil-kostruzzjoni għadha aktar baxxa minn dak li kienet fil-bidu tal-kriżi. E, għal stanti daqstanti għadna ma' kur prajniex sal-livell ta' qabel l krizi però hemm tipi oħrajn ta' investimenti e, tal-kumpaniji produttivi jizdidu e b'mod sinifikativ. U rridu niddekomponu l-investimenti totali u nifmu x'qed jiġri. U aħna għaldaqstant nemmnu inni l-politika tagħna naqsu dan huwa fatt, naqsu il-kost tal-kapital kemm e, bħala uh, equity u għal daqstan dan għasal għal biex jifavorixi deċiżjoni ta' investimenti. Fuq it-tielet mistoqsija. E, inti semmejt u għetni kwota illi l-OM, id-deċiżjoni tal-OMT u diskors tal-President Draghi illi qabilhom kienem itri e, lejn gvernijiet dan assolutament mandu lebda pedament ta' verità ma kien hemm l-ebda ittra li marret li gvernijiet kif qed tajtint forsi kienu edin eh, eh, jaħsbu fuq moment ieħor jew episodju hemm ma kien hemm l-ebda eh, l-ebda jiena qed nirreaġixxi għal dak li qrajt inti mir-rapport. Mela issa fissem fil-ħodor Sven Giegold nilqa sur Kostanzja u nawguralek il-lejt tajjeb u l-vakanzi tajba tal-lejt. Nishtiqek tirrispondi u tiħu ftit mill-ħin biex tirrispondi għal mistoqsija ta' Fabio Di Mazi jekk intkom xlesti eh, eh, tippubblikaw l-istudju mention. U barra minnek nishtiq najt dan li se najt u nitolbok l-opinjoni tiegħek. Fl-2015 kien hemm ħafna banek Ewropej gbar li kidbu l-ECB biex ikollhom trattament differenti tal-ħtiġijiet ta' kapital eh, eh, tu. U il-Bank Ċentrali din il-prassi segwewa u fl-imkien dana ma' supervizuri oħrajn U billon fil-proposti li bħalissa għedin qoddim il-parlament fis crd U dan wassal għal konversjoni ta' 155 biljun ta' uh, binding uh, capital requirements. U dawn l-intervenzjonijiet li huma bbażati fuq il-politika u mhux fuq il-prassi normali ta' supervizjoni edin emessu l-interessi ta' kontatti ta' stakeholder tal-ECB. Allora, Transparency International rakkomandati li l-ECB għanda tu publikom dawn il-laqat li rigwardaw il-policy mal-partit interessati. U l-estit għamluħ dan uh, u tistaw anki timpenjaw ruħkom biex t tirrispondu anki għal għal-rakkomandazzjonijiet l-oħrajn li rigwardaw trasparenza jena interessat f'risposta pont pont fuq l-istudju li semmet anki per, per Vanx Peressu Fabio De Masi. Grazie. Thank you. Um, on the... Grazie. Fuq l-ħar mistoqsija, skużawni, ta' Sur De Masi, u risposta fuq fu dan Eh, ija illi dawn id-dokumenti huma protetti mill-riservatezza u din hija ħaġa importanti għax jekk aħna nneħħu din ir-riservatezza, allora allora mbagħad kumpaniji oħrajn u avukati oħrajn jistgħu jinkunu miftuħin għal dan il-periklu, din hija l-pożizzjoni tagħna. U risposta tiegħi hija propju ripetizzjoni ta' dak li ġa semmejt int fuq is-sur Gigold. Aħna ma milna xej fuq il-kwistjoni tal-MDA u fuq il-guidance. Inti taf, u għak ma tafx nifakrek, illi Dan kien riżultat tal-komunikazzjoni minnaħat tal kommissjoni illi għalet illi għanna naqsmu il-tili pilastru ta' pilar 2 Hard u pilar 2 Guidance. U allora aħna segwejna l-interpretazzjoni tal-Kommissjoni fuq is-CRR u CR4. Huma pratikament eh, huma ventawa din l-interpretazzjoni, ma kienx inizjattiva tagħna. Ta u dan mhux kif int insomma. Forsi enti dan id-dokument tal-Kommissjoni ma rajtux imma nista' ngħidlek illi kien dokument importanti għalina u l-President Draghi għamel referenza għal dan id-dokument f'waħda mill-konferenzi stampa tiegħu, f'waħda mill-risposti li għamel f'dik il-konferenza stampa. U kien riżultat ta' dan u kif semmejt int il-komunikazzjoni tal kommissjoni illi l-interpretazzjoni eh, kienet qed tikkopja dak li għamlet il-Bank of England dak is-sena partikolari u ma kienieċ prassi ħażina fis-sens illi għandha relazzjoni mal-MDA u dan eh, minimum distributable amount MDA. illi hemm kriteri komplessi fis-CRR u fejn m'għandhomx biżejjed profitt illi jistgħu jiperikolaw il-kapital, allora dawn jiġu limitati fil-distribuzzjoni tal-profitti. U fl-2015 ġi verifikat illi il-livelli tal-MBA kif kienu qegħdin jaslu ma' CR4 CRR waslu għal livelli illi kienu iktar u lin <clears throat> mill pillar stri internazjonali ta' dawn il-banek. U mat kienem il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni illi ġiet segwita u mbagħad din ġiet konfermata bil-proposta tal kommissjoni għal revizjoni ta' CR4 CRR. Dan Dan huwa dak li nista' ngħid fuq da fuq il-Transparency International. aħna rispondejna Issu kwejo eh, ġa għal fejn aħna edin eh, nikonformu, aħna responsabli lejn il-parlament u aħna eh, għanna politika li għet jisir minnaħa minnkom u dan huwa fil kontesta l indipendenza tagħna. Aħna tjibna ħafna f'dawn l-aħħar sentej il-livell ta' trasparenza tagħna fuq l laqat aħna najdu li mumma il-laqat tal-membri tal-board fil-website tagħna u allura hemm sitwazzjoni eh, situazzjoni pubblika u trasparenti bħal kummissjoni. Grazzi ħafna qabel ma l kelma l-Onorevoli Kafe jekk jogħġbok. jekk jogħġobkom dawk li ħajtkellmu fit-tieni round, iżommu eh, mal-ħin allokat lilkom eh, kemm issa jkun fil qasira biex bekk eh, nagħlqu mal-ħin eh, stipulata issa l-Onorevoli Barbara Kapell. Grazie ħafna Sur President, Vice President tal-ICB. Inti fir-rapport tal-2016 titlu fid dettal tal-programm tal-ICB u kif qed riflettu f'April ehm, qed tiffukaw fuq l-effett eh, pożittiv. Smajna aħbar forsi pjuttost jew sqarrija eh, pjuttost sorprendenti illi il eh, dan il-progress jrid jittieħed fil-kontest inti in taħseb li eh, lan ta' dan kollu huwa li eh, inqas l-ammont tal-balance sheet. Għandkom l-istess evalwazzjoni anke ma titħarsu lejn it-twettiq tas-suq b'din l-aħħar sena kemm minnaħa tal-Ministru eh, tal-Finanzi Ġermaniż fil-Belt Valletta qal illi l-European Safe Bonds m'għandhomx dan il-valur miżjud u għalhekk xtaqt inkun eh, nafin interessata fil-reazzjoni eh, u l-evalwazzjoni eh, ta' riski minna tal-banek. Punt ieħor inti qed moċċar illi mm, għed nitkelmu forse mux fuq bad banks imma fuq l-element tal-AMC u naħseb li dan huwa approċċ tajjeb. Imma palma smajna xtaqt ukoll l-opinjoni tiegħek, il-perspettiva tiegħek fi rigward ta' sitwazzjoni situazzjoni eh, preżenti fil-Portugal fejn qed jaffaċċjaw eh, stazzjoni ibsa sur Rengling fil-Vjenna qal illi hemm stazzjoni ibsa minħabba livelli għolja ta' djun u anka eh, li taffettwa il-settur bankarju. Inti minnaħatijak Kif taħseb li din dejjem si tista' tiġi introdotta fil-Portugal? Eh, thank you. Um... Grazzi. Fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek fuq eh, il-ġejjien ta' daqset tal-balance sheet eh, li ħareġ mill-programm tagħna. M'hemm l-ebda deċiżjoni aħħarja li tieħed fuq dan. Naħseb li eh, iva, hemm l-intenzjoni li biżmien mod gradwali eh, innaqsu il-balance sheet. Il-balance sheet li għanna għanna ma il-maturità li eh, fuq aħna xtrajna fuq numru ta' snin, ġifiri eh, il-bonds eh, bħal strumenti oħra jilħu ċertu maturità li sa' dik, sa' dak il-periodu jridu jitħalsu mbagħad eh, wara ħan jieqfu milli nagħmlu xiri ieħor, ġifier ħan komplu nixtru sa' Deċembru mbagħad f'Diċembru jkollna niddeċiedu fuq x'ħarġu wara. Imma x'nejtek hemm proċess naturali ta' kif eh, wieħed eh, ibaxxi il-balance sheet eh, kif għad nieqfu bixxiri u allura il-balance sheet tara tnaqqis il-beħa qabel ma jimmaturaw il-bonds jew affarijiet oħra eventualment inaqqas inaqqas mm, il-valur tal-bonds Pero naħseb li dan il-ġudizzju ma rridux nadduh issa rridu naraw eventualment meta niġu għal dak il-punt xħajġi. Pero nafu li eh, din ir-realtà ħasseħem e kif eh, jġi dak li semmejt e Fu eh, il- Bubbles, aħna fil-Financial Stability Review, su fil-publikazzjonijiet tagħna, għandna li m'hemmx sitwazzjoni ġenerali ta' bubbles fl-Ewropa u dan jinkludi eh, il-suq eh, ta' residenzi tal- eh, kif ukoll dak tal-isma ukoll swieq oħra fejn anki wkoll qed naraw iktar zviluppi fuq il-bonds siguri u s-suq tagħhom aħna madna madna xejn minn xanqot għas eh, nejt xejn minn ħati għal li xem hemm xejn xejn nejt minn ħata għanna ma' studju minn ħata li SRB għanti fil-fat mill-Kumitat Konsultativ u Xjentifiku tal-ISRB, pero dan ma jirreferix eżattament tal-Eurobonds fil-fat il-parir ta' l-akademiċi ta' dak il-Kumitat ma jitkellemx fuq eh, is-safe bonds kif inti semmejt. Però u xinu m'għandux xaqsam xejn mal-ħidma tagħna u allura aħna m'inx ħanqodu noħorġu dikjarazzjonijiet. Naddi Naddu issa għal kellima l-oħra ta' ten round, jġob komment enni zommu fil-qasir, anki inti Sur l-Viċi President biex niprofaw naħlqu eh, mal-erba' u nofs. Issa għannum tal-PP Gabriel Matova. Grazzi, Sur President, Sur Viċi President tal-ECB, il-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew kienet eh, kruċjali għall-irkupru eh, ta' zona euro kif ukoll tal-Unjoni mod ġenerali. Hemm xorta riski bil-politika kummerċjali li qed naraw fl-Unjoni anzi fl-Istati Uniti kif ukoll fuq eh, il-qasma li ħoloq il-Brexit. Il-bank jista' jkun li jżomm ir-rati eh, ta' imax mm, kif inhuma jew inkella jagħmel tibdil żgħira fil t tista' tgħidilna naqra mama il-time frames għal dawn Irrati ta' interess li għana fuq il-banek. Tista' tgħidilna naqra eżattament tgħidilna naqra iktar. xtejdina u kol fuq l-inflazzjoni fil-żona euro, naf li jem per eżempju partijiet fl-Europa fejn għanna inflazzjoni ta' 2%. X'miżuri għandkom ukoll maħsuba biex eh, propju tmur kontra natura volatili li għanna fċertu eh, parti tas Ewropew iva fuq l-orizzont eh, fuq tibdiliet ġviri li għanna fuq il-politika konvenzjonali tagħna, per eżempju dik fuq ir-rati tal-imax aħna m'għandniex m'għandniex ħanqot norbot l nifsi b'xi ċifri nixtieq ngħid li aħna l-politika tagħna il borta ta' tmexxija qis li hija waħda tajba, issa qed nastennew li jkun hemm żviluppi fl-ekonomija, mbagħad naraw li nimxu mal bassir baseline u mal-impenju li aħna nieħdu għabbażi fuq dawk il- provizjonijiet, issa jekk l-affarijiet jinbidlu, jekk id-dejta tinbidel, eventualment aħna nibidlu eh, il-pozizjoni ta' eh, ta' politika monetarja u dan jottu koll għal 1.5% ta' inflazzjoni eh, li kienet akkompanjata ma' numru dizappuntanti 0.7 ta' baseline inflation, pero tafu il-livelli ta' 2% huma milquta minn impatt ta' statistika kif tafu aħna qed nużaw l-eżempji tal-Irlanda u ta' Spanja, eżempji suċċess, u nasab li pajjiżi oħra għandhom jagħmlu l-istess jekk iridu li eh, ikun speċi ta' European Blueprint biex bekk ikun hemm armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet għal kull pajjiżi. Issa, Isur Pedro Pereira l-SND. Obrigat President. Grazie ħafna, Sir President. Nixtieq nibda billi nisħaq l-importanza tal-politika monetarja bejn kif qed issir min-naħa tal-ECB importanti għall istabilizzazzjoni taż zene euro u biex naqbdu triq għall-irkupru. Importanti li nirreżistu għal pressjoni illa li għax il-politika monetarja tas-sew element importanti fuq il-programm ta' xiri tassi. Dan huwa parti importanti mill-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew. Hemm ċertu pajjiżi illi mas se se prolonga agrava a divergência na zona euro. Mumiċa qed jiġu rappreżentati kif suppost s-sani, fem dan fuq medda qasira ta' żmien, pero ehm, il-fat li ta' assi minn ċertu pajizi qed isir inqas spiss dan naseb li jista' wasar eventwalment eh, għal divergenzi ikbar bejn l-istati membri eh, Fu ehm, l-MPS eh, kemm tagħtu importanza għal soluzzjoni urġenti fl-Unjoni u sar ma punt dan jiddependi fuq il-fissar ta' regoli għall-għajnuna statali u biex naraw li dan kollu jkun sostenibli eh, iva skużani eh, li ħan wieġbek bl-Inglis, pero dan ħafa fil-proċess eh, mela fuq il-programm ta' xeri ta' assi nasab li memx diskrepanza bejn il-pajzi. Xieġri aħna definixxejna l-limitu ġenerali fuq il-kustjoni ta' d-dejn U kif tafu hemm ċertu pajjiżi fosthom il-Portugal li kienu deġa sottomessi fl-modi fl-2010-2011 għal xiri ta' bonds ta' l-gvern. Ġifiri, daw kienu joddu bħala parti mill-istok dak iż-żmien li allura ħaddim konsiderazzjoni għal ħruġ ta' ta' strumenti u peress li eh, Mbagħad eh, proċedejna kalibrazzjoni eh, sa Deċembru. U rajna li eventualment ukoll anke wara da żmien ma nexedux dan il-limitu jekk wieħed jgħod l-istokk kollu kemm tal-pajjiżi fejn kien hemm programmi pajjiżi bħal Portugal taraw illi dawn huma viċin għal Capital Key. Ġifiri, biex nejtak memx diskrepanza bej l-istati membri fuq l mprs eh, u eh, l-European Blueprint fil-fat dawn kienu eh, parti minn konklużjonijiet ta' l-Ecofin li sar f'Malta u Sur Dombrovski sa fl-axar spiega li fil-fat il-Komissjoni issa ħataħdem biex toħroġ bi strateġija blueprint biex tindirizza l-NPR fuq livell nazzjonali biex bekk U kienem hemm ukoll konsiderazzjoni ta' MC eh, Ewropew fil-fatt. Issa Sur Tom van de Kindeler. Sur eh, Vice President n-resa l-mistoqsijat tiegħi bl Rapport ta' Transparency Internazzjonali Transparency International, skużawni. Fost oħrajn fuq rekwiżiti ta' tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dak li jgħid ir-rapport eh, huwa tassew differenti mill dikjarazzjonijiet populisti li saru eh, vis-a-vis eh, l-ICB f'dawn l-aħħar xhur. Issa però smajna li is-Sinjura Kareva kellha tirreżenja għal li jiex kien hemm ħafna kritika u din waslet għal li qawwija naħseb illi dinja mara tassew kompetenti li kien hemm tassew ħtieġa fi żmien ta' kriżi għallura ma nixtieq ngħid eh, il mm, fat li inti kollok bank ċentral indipendenti li kontrolla eh, il-sistema eh, kemm taħseb li din tista' tempatta fuq jew kella tgħeddet jew tkun ta' riskju uh, għas-situazzjoni. naħseb eh, illi eh, dak li rajna bit-trojka, forsi mhux aħjar, forsi jista' jkun illi eh, nbidlu l-affarijiet fuq il-proposta tal-Istati Uniti li ġiet adottata reċentament mill-Awla ta' Rappresentanti. Forsi dak li ġi dak li leġi adottat ta' spoli jista' jkun utli. At the core of the monetary union, the concept. Naħseb li fil-qalba tal-filosofija tagħna għandna l-fatt li l-Bank Ċentrali jrid ikun entità indipendenti u meta meta ħares l prestazzjoni tal- inflazzjoni u kif ġipruħa l-ekonomija b'ġenerali, ħadd ma' jista jitħat il-fat li fil-fat aħna rispondejna bil-politika monetarja tagħna l-isfidi li kienu hemmhekk. U semmejt is-suċċessi li nexxena niksbu wkoll fil-preżentazzjoni u nibqgħu dejjem bl-isforzi biex inkomplu ninnormalizzaw sitwazzjoni fl-Ewropa ma Ġifiri, fuq l-attakki kontra l-indipendenza tal-Banek ċentrali, din hija xi ħaġa li naħseb tmur kontra element kruċjali tal-qafas Ewropew. Ġifiri, ovvjament li aħna mħasba din is-sitwazzjoni fuq dak illi qed nagħmlu naħseb illi fi trattat artiklu 127 eh, eh, paragrafu 5 Samir bidunet kien jgħid li supervizjoni eh, tista' tiġi abdata fidejn il-Bank Ċentrali Ewropew. Aħna fl-2003 u 4 jekk il-memorja t-tini ħriġna b'tekst fejn diskutejna il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-fatt li supervizjoni ssir fiħdan jew kalla barra il-banek ċentrali u tekst eh, kien juri illi kollox ma kollox eh, kien hemm iktar vantaġġi anke qabel ma fuqat il-kriżi eh, is-supervizjoni kienet tkun fiħdan dan fiħdan il-Banek ċentrali u nixtieq ngħid li fil-fatt ah, irrit insemmi li anke dawk li kellhom supervizjoni esterna ma supervizjoni eventualment irritornat fiħdan il-Bank ċentrali u dan kien il-każ esempio, ta' Renju Unit u anke wkoll mm, fil anki il-każ tal-Istati Uniti fejn l-istess ġara bil-Fed wara li kien hemm liġi partikolari li għaddiet fuq trojka nasib li l-lum il-ġurnata ma din hija xi ħaġa mnaqxa fil-leġislazzjoni Ewropea jew nkella fit-trattati bħa trattat ISM, e ġifiri aħna kun qed nagħmlu li nikkonformaw ma dak il-ġi maqbul issa ma nafx jiena fid-dettall dak li inti semmejt fuq l-att leġislattiv fl-Istati Uniti għala volja dak il-rajt fil-gazzetti eh, u koll ta' żewġ rappreżentanti tal-Fed dak li rajt ħassibni illi dak eh, illi għandna jista' jkun tħassib biex nirriflettu b'serjetà fuq eh, il-qafas Ewropew. Issa, l Evali, Evan Grazzi ħafna. Għan nitkellem bil-Rumen, jek u t-permettu li. Ekki kif rajna fl-axar snin. L-Europa għet reġistra kabir stabli. U ma jistax ikollok inti rata għatu oli, olja. Rajna l-mizuri kollha tal-Bank Ċentrali waslu għal tkabbir ekonomiku fraġi meta wieħed qabel eh, ċifri qabel il-kriżi. Eh, tkabbir eh, fil-fatt kien wieħed modest meta wieħed iqis il-miżuri li ttieħdu għandi mistoqsija fuq il-mandat tal-Bank Ċentrali meta mqabbel mal-mandat tal-Fed. il-Bank Ċentrali ma jridx ikollu eh, iktar responsabilità jew kellha mandat estis li jikkonsidra wkoll eh, l-stabilità u tkabbir ekonomika u mhux biss l-istabilità tal-prezzijiet kif ukoll l-impjiegi illa li is-sistema finanzjarja edem hekk eh, għal-ċittadini u trid permettilhom li jkollhom eh, aċċess għal kreditu għas-self naħseb ikun aħjar kif estendu l-mandat tal-Bank Ċentrali. Naħseb dan jista' jkun punt kruċjali eh, fid-dibattitu li għanna l-lum Iva. Grazzi fil-qasira nista' ngħidlek li fit-trattat hemm dak li hemm u aħna ma nsaqsux dak li hemm fit trattat ġiviri sta li stati membri li diġidu, aħna sempliciment nikkonformaw ma dak li huma jiddeċiedu. Eh, Pwes, eh, uġibt malajra, għallura għedin fil-ħin, issa naddi l-kelma sur Thomas Mon APP. Grazzi ħafna. Xar ilu kelli opportunità li nkun prezenti Frankfurt fil-kwartier tal-ECB u għandi eh, mistoqsija li xorta waħda li tibqa' pendenti però. Meta qed nitkellmu fuq il-fatt globali u dak internazzjonali, per da ngħidu illi ir-rati ta' interess li jdu jerġgħu eh, jittellaw b'mod moderat. l sibir ti kollu ċertu direzzjoni li tkun hemm gruppi ta' esperti li jindirizzaw x'jiġri meta u kif. Jiġifieri nkunu nafu eh, fl-imma sitwazzjoni kif għandna nirraġixxu naħseb illi apparti minn hekk nistgħu Ah, nistaw ah, naslu għall-inflazzjoni ta' 2% li tkun waħda sostenibli mhux biss fuq il- ah, periodu qasir fuq il- sistema ta' bil bej komitati u bej gruppi ta' esperti naħseb illi huwa perikolus li nibqgħu nimbuttaw fil-rigward tal- Eh, sostenibilità u natu priorità ta' dan it-tip mandi xej kontra dan l-approċ imma irridu nqadu attenti li ma namux l-swiq eh, finanzjari eh, b'tali mod li jaħsbu li kollox huwa possibbli u għalhekk anke ma jieħdux ċertu responsabiltajiet. Grazzi ħafna. mela. L-għennet, aħna fl-Europa għanna politika monetarja u indipendenti, ġifir aħna ma segwux il-Fed jon kella rrati tammax tal-Fed, jgħak tħarsu lejn kamila teżisti li sibi kien periodi ta' differenza kbira bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ġifiri. Inti għandek il-Banek Ċentrali li jwieġbu għal-realtà domestika tagħhom. Eh, inti għandek underlying inflation illi żdiedet eh, fl-Istati Uniti u allura l-Fed eh, beda jżid ir-rati. Però dan mhuwiex kompletament il-każ fl-Ewropa, ġifieri aħna narrati ta' mhux li varjaw ukoll dinji politiċi differenti u naħseb hekk għandu jkun li inti għandi ikollok il-Bank Ċentrali li jieġeb dejjem skont l-sfidi tal-ġurisdizzjoni u skont ukoll il-mandat li huma għandhom eh, u naħseb li eh, memx kofanija fil-pozizjonijiet eh, tal-isibija. Inti bizzejet tħares lejn il-dekerazzjoni inizjali, il-konferenzi stampi li juru li il-bord ta' tmexxija huwa anonimu, aħna wkoll publikajna dak li aħna diskutejna fil-Kunsill tal-Gvernaturi u u taraw, raw u illi dak li joħroġ minn hemmhekk hemm opinjoni ġenerali komuni l-ewwel hemm iva hemm ċertu argumenti ehm, illi varjaw però il-pożizzjoni ġenerali hija preżenti u ċara kemm eh, fil-minuti kif ukoll fid-dikjarazzjoni inizjali eh, li toħroġ anke fil-konferenza stampa u naħseb illi Iva, bad diskussjonijiet kif għat jista' jkun li varjaw bejnietom, però fl-aħħar mill-aħħar il-pożizzjoni ġenerali hija waħda konsistenti u ċara fid-dokumenti uffiċjali kollha tagħna. Grazzi ħafna l-aħħar ma ċertament mhux l-inqas Sur Fernandez mill-estendija. Grazzi ħafna ċertament nil-għawk fostna. Mistoqsija waħda minna ħati għaj. Nirreferik eh, għal garanzija ta' depositu. Il-muftiħ għal l-Unjoni Bankarja u taħdidiet eh, eh, fil-level tal konsella domma ma naħqux il-fazi politika pero għana rapporti li donnom jieħduna fil-direzzjoni ta' tibdil ta' proposta ta' kommissjoni. U jo, illi jaqbdu eh, il-modell li għanna u jitrasformaw modell ieħor fejn hemm ħafna inqas eh, eh, reċiproċità ta' riskju. Ma nafx inti għandek xini għal pozizjoni tijak fil-fat u xinu ma kif Isa taħdidit li għaddejna hawnhekk. Eh, Grazie ħafna tal-mistoqsija tiegħek hawnhekk għandna opinjoni marbuta mal-proposta tal komissjoni fuq eh, fej t-rapprezenta kollox. Nitkellmu fuq garanziji, skema ta' garanzija ta' depozitu u li janfasla bi stadji. Aħna dna wkoll illi nixtiequ naraw kif ilu anka l-każ fl-Istati Uniti fil gwar tal-FTIC li jkun hemm eh, linja ta' kreditu li tkun tista' tikkomplementa ir-riżorsi u l-ħlas l-ura tagħhom. Kif inhi fil-Istati Uniti u anke il-fatturi tal-iskema tal-garanzi eh, ta' depositi Ewropej. Aħna se nżommu pożizzjoni ma skont dak li ktibna u għalhekk semmejt anke dan fil-introduzzjoni tiegħi ġifieri. Aħna nsegwu d-diskussjoni tal-Parlament Ewropew u anka se tkun deċiżjoni ta' finali tal-Konsil aħna qedna sam il-bidunet illi meta anka meta kien hemm il-bidu tal-idea ta' l-Unjoni Bankarja illi hemm bżonn ta' mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni u anka ehm, skema ehm, ta' garanzja ta' depositi. Jekk ma importax għandi mistoqsija waħda forsi eh, fadal eh, mistoqsija waħda permess tal-keġdija jekk għandek tliet minuti oħra. Grazzi ħafna, Sur President, Viċi President, ħabib tiegħi. Għandi xi numru ta' mistoqsijiet, xi mistoqsijiet kif ma tantx għandi wisq ħin. U għalhekk ħanorbot ma' dak li qal is-Sur Fernandez dwar l-iskema ta' assigurazzjoni għad depositi l-opinjoni pubblika fl-Ewropa hija daqsxejn diffikultà fir-rigward tal-tpoġġiha fit-tliet pilastru tal-Unjoni Bankarja. Naf li inti tiddefendi dan il-pilastru, ma xinu ma l-ostakli li qed tafaċċew sabiex eh, dan il tret pilastru jimmaterializza u anka taħseb illi eh, jekk dan jinħoloq ikun hemm din il-garanzija, allura jekk dan għalfej eh, dan mhux qed isseħħ daqshekk maġġel. Ma nasibx li għandin kun jien li nagħti raġunijiet għalfejn l-istati membri qegħdin joħorġu pożizzjonijiet differenti. Kien hemm diskussjoni li fukat fuq uh, x'inhi kwistjoni ta' risk sharing u risk reduction. U dan jimxi it fit ukoll mal ħsieb parallel li għandna bżonn din iskema ta' garanziji ta' depositu mhux ħanqan repeti kollox imma għandi elementi ieħor li naħseb li huwa rilevanti. L-iskema ta' garanziji ta' depositi hija importanti wkoll sabiex ikun għodda ta' tisħiħ tal-fiduċja. Mux għani xaħna nistaw nagħtu xi garanzja li se jkun hemm tip ta' banek li jkollhom żonnajnuna, eċetera. Nasa fil-kriżi li nieħdem biżejjed. Imma l-ħsieb ewlieni huwa li toħloq fiduċja fil depositi ġifiri, fil-moniti fl-istati membri wkoll. Huwa importanti wkoll sabiex tiġġielet il-perċezzjonijiet zina fir-rigward tal-riski ta' l-evalwazzjoni ta' riski U eh, li dan huwa importanti wkoll minħabba eh, l-Unjoni tal swieq Kapitali. Għaliex eh, hemm anke ċertu perċezzjoni tsina fil-rigward tar riski ta' denominazzjonijiet u għalhekk naħseb huwa li naċċertaw l-istabilta u anka s-suq finanzjari b'saħħithom fl-Ewropa. Grazzi ħafna, Sur Viċi President. Nirringrazzjak uh, fissimna kollha għaliex għaddejt kważi satejn ma hawnhekk tajtna veduta fil-font ta' din is-sitwazzjoni nawguralek. Grazzi tal-parteċipazzjoni minnaħa tagħkom tal-mistaqsijiet eċċellenti u tad-dixxiplina wkoll. Naddi il-kelma għassur uh, Simon. Punt 5. il saħta għaddi fidej Sur Simon. Okay, dear talks, we go on with Sir Simon, il-President, grazzi ħafna l-punt 5 l baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea sena finanzjera tal-2018. Is-Sur Sigrid Murizan, il-rapporter li jgħat prezenti għawnek fil-Komitat tal-Ikon sabiex jgħamil l-introduzzjoni minna ħatija u anka jisma il-perspettivi u reazzjoni tal-membri ta' dan il-Komitat fuq dan il-fajl. mela r-rapporter għandu ħames minuti, u mbagħad ir-rapporter tal li kon s-soltu kol jintervjeni għal ħames minuti, ġifiri. Għanna shadows u kol, Thomas, il-partiti l ohra domman nomina għomx, nibdew bil-rapporter minna ħat tal komitat budgetarju. Ħames minuti. Grazzi ħafna Sur President, grazzi wkoll il-kollegi tal-li l ajtuni għawnek fil walti tiegħi par rapporter ta' dwar il-rapport tal-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea sena li jmiss jiena bdejt biżjarat tal-kumitati speċjalizzati u sentikom il-prioritajt minna ħatijaj fil-gwar tal-budget u anka nixtieq nisma il-prioritajt minna ħatakom fej intom ukoll għandkom il-kompetenzi tagħkom. Nħossni mill-u hawnhekk għaliex jiena kont ukoll membru sostitut tal-Kumitat Ikon u għalhekk esperjenza tajba. Jiena ressaqt il-rapport ta' bażi tal-ingwida tal-budget tas-sena li ġeja li ġi adottat fil-plenarja ta' Strasburgu f'Marzu maġranza qawwija u fil-ingwidet ngħid li Il-perspettiva tiegħi l-priorità politika fil-Parlament għal budget tas-sena li ġej għandhom ikunu tkabbilu l-impjiegi u t-tieni is-sigurtà taċ-ċittadini. U fuq l-ewwel priorità l-tkabbilu l-xogħol l-impjiegi. Jiena qed li dan għandu jkun il-priorità tal-budget tagħna sena d-dieħla għaliex dan aħħar sentejn ir-riżorsi kollha li stajna għamilnihom Eh, disponibli sabiex nindirizzaw il-kriżi tal-immigrazzjoni refuġjati imma s-situazzjoni ekonomika ma ser issolvi ruħha weħda. U għalhekk jiena għet li wasal iż-żmien sabiex nifikaw iktar anke mod wiesa' fuq l-ekonomija sabiex innaqsu l-qabża eh, fl-investiment u mod sabiex nagħmlu dan huwa li nużaw ir-riżorsi li aħna għandna disponibbli għall-investimenti fl-infrastruttura, l-innovazzjoni, l-SMEs, Eh, negozji negozjanti partikolari iż-żgħażagħ eh, kif ukoll eh, programmi bħal Horizon 2020 l-inizjattiva l-impjegi fost iż-żgħażagħ li hija wkoll inizjattiva importanti għal kollegi tiegħi hawnhekk u li aħna nixtiequ insaħħu permezz tal baġġi tas-sena d-dieħla. Jiena naqbel ukoll mal-opinjoni tal-ikon ta' dawn l-aħħar snin qed tajdu illi l-budget għandu jilab rwol ikbar fil appoġġ tal prijoritajiet tas semestru Ewropew. Fuq sigurtà t tieni priorità ġenerali jridu naraw sar ikonna riżorsi li huma limitati ħafna u għalhekk jridu naraw kif nistgħu niksbu dak li hu massimu bir-riżorsi li għandna u Dan ifisser ukoll illi ma npoġġux teddit fuq uh, aġenziji bħall Europol, l-Eurojust li jazo u anka fej jidħol il-viċinat tal-vant u tanaħat isfel fuq il-lefsi. Kena il-proposta fil-gwertat nedija għal ġurnata tal-2018 il-budget uh, qed jaħseb sabiex ikun hemm żieda ta' 1.1 miljun biljun fej 500 miljun jiġu mill-istrumenti finanzjari u 450 uh, miljun mill-inkam. Mill uh, Il-ħsieb huwa li ma jkunx hemm tnaqqis fit tisħiħ tal-faċilitajiet u għalhekk qed nipproponu li 650 miljun euro jikunu finanzjati mill dak li ma ġiex allokat mill-MFF u anka 450 miljun euro fil-rigward tal-expected deposit income. Aħna qed naraw li ħajkun hawn pondisa Eh, miljun euro għal 2018 u u 105 miljon euro f'appropriazzjoni għal 2018. Fuq programmi ta' finanzjament bħal fiskali superikles iduna ċertaw li kunem appropriazzjoni xirqa sabiex kunem dan l-aġġustament ta' dawn il-programmi u anka għalek se jkunu ta' priorità laqas fl-opinjoni tiegħi. Fuq tliet aġenziji illi jgħaw taħt il-qasam tagħkom relatat anka mal-xogħol tagħna huwa li dawn l-attivitajiet mhumiex finanzjati b'mod totali min-naħa tal-Parlament Ewropew imma wkoll min tal-awtoritajiet Eh, pubbliċi u anka minata ta' tħul ta' miżati li jitħallsu. Għana l-autoritajiet minnaħa tal eh, il-parti kol minnaħa tal-autoritajiet nazzjonali eh, u anka l-element tal mizati sabiex anka patti għal Ah, l-ispejjeż li BA jrid jiġi rilokkat mill-Renjoni tal sat Membru ieħor meta jseħħ il-Brexit u l-Unjoni mhijiex tiffinanzja li BA weħda imma hemm kofinanzjament minn tal-awtoritajiet eh, pubbliċi nazzjonali u anke minn tal-miżat imħalsa minn naħa tan-negozjati aħna nixtiequ naraw budget minna tal-Unjoni li ma jissofrix u biss għal il-lokazzjoni tal-IBA meta dan iseħħa. Idu naraw li għabbażi tal-arranġament u futur għal periodu ta' tranzizjoni u se jkun hemm spejjeż għal eh, allokati għat-ċaqliqa tal-IBA. Fil-gwar tal-proġetti pilota, il-kollegi kollha huma imħeġġa li jibdew dan kollu naħseb ikun iktar faċalja li nażel l-aħjar jekk il-kollegi eh, ma jippreżentawx ħafna eh, proġetti, pero jina nħedġeċ li jamlu bil-kontra, li kunem ħafna proposti. Fil-pakket finali ser ninkludu dawk il-proġetti illi kellhom eh, pre-evaluazzjoni minnaħa tal-Komissjoni Ewropew għalhekk xaqt ngħidilkom illi kwalunkwe proġett pilota li tixtiequ tresqu anka għallan ta' kontinuazzjoni eh, fil-rigward tal-finanzjamenti tridu tresqu l-proposta tagħkom mal-Kummissjoni sa' 3 ta' Mejju. U bekk eh, tinataw il-grat A jew B li huma gradi tajbin u jkun hemm diskussjoni fil-gruppi politiċi sabiex eh, naraw li ma' proġetti huma l-iktar xieraq li jiġu il-finanzjati. Grazzi ħafna. Eh, Sur President, naħseb li dinja biss il-bidu tal-kollaborazzjoni tagħna. Thank you. Um, as we have no other Grazzi ħafna, pers li memx nomini oħra ħlif dik tal-alde u miex l-ewwel darba illi eh, qiegħed eh, fl u jkollna l-alde li huwa l-ewwel kelliem u mbagħad ngħaddu għall-proċedura tal-KGI. Imma, Sur Nils Torvalds għaw ħafna diskussjonijiet f'kumitati varji u sottu komitati fil-parlament u naħseb li tista' tajt li eh, fil-Parlament Ewropew hemm ammont kbir ta' ħsieb li sejf li seżiż direzzjoni meta nitkellmu fuq il-budget għal-2018 u anke meta nitkellmu fuq eh, fil-ma punt nistgħu niltaqgħu Is-Sur Marizan qal li l-prioritajiet ta' tkabbiru u l-impjigi naħseb illi kulħadd ser jkun tal-istess opinjoni. Nafu illi l-qabża fl-investiment hija kbira nafu l-possibiltajiet għall parlament Ewropew sabiex jimla dan il-vojt din id-differenza hija ta' 3 mm forsi meta mqabla mal-mili kollha li fih dan il-pont. U mid-diskussjoni li nisimgħu fuq FC1 u FC2, FC1 ma kienx pożizzjoni li jilħaq dak kollu li suppost kellu jagħmel u li aħna ċettajna meta il-Kummissjoni bdiet bil-proġett. Mhux se nidħol fid-dettalji kollha ta' diffikultajiet, però Naħseb din kienet eh, pjuttost deċiżjoni stubita minn naħa tagħna l istazzjonijiet ukoll Ewropej sabiex il-deċiżjoni eh, għal fondi tal-EFSA għandha tkun waħda unanima. Dawn id-deċiżjonijiet flimkien oħrajn eh, qatt ma setgħu jitnedew għaliex Kien hemm veduti differenti ta' nies li involuti fil-proġett u għalhekk uh, waħedna fil-fażi ta' deliberazzjonijiet jridu ngħidu illi parti mill-lefsi kienet organizzata b'mod tajjeb ħafna u l il-budget allokat għall smis il-kumpaniji żgħar kien ta' suċċess. Dan inħataf malajra, mill-malada kważi, perjodu qasir ħafna. Nafu li l-pjanijiet għal kontroll tal-faċilitajiet tal-faċilità Connected Europe u l-allokazzjoni minnaħa tal-budget Ewropew se tkun kwistjoni problematika għalina l-koll għaliex aħna diġa għanna budget illi mill-element strutturali tiegħu huwa budget satellitari fej il- il-konċett ta' flessibilità ta' ħelsien eh, huwa limitat ħafna se jkollna il Unit li se jitlaq ukoll u għalhekk eh, din flessibilità ser tonqos iktar u iktar. Aħna qed nitolbu li l-allokazzjoni tal-Horizon 2020 terġa' tkun inkluża fil-budget din ma tantx intlaqat b'entużjażmu qawwi mingħata tal-istati membri għaliex se jkunu huma li jkollhom jallokaw dan il-flus jekk ma jistgħux jisilquh mingħata tal-budget Ewropew, imma nafu wkoll illi Horizon 2020 u huwa storja ta' suċċess kena problemi bl-istruttura ma imma naħseb illi se nkunu viċin ħafna eh, tal-approċ ġenerali fir rigward tal-budget. Grazzi ħafna Nils, mela, kaċ tijaj, eh, Perez. Iva, Naħseb eh, li tajjeb eh, li nrispettaw l-ordni tal-gruppi, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzjaw eh, lill-kollegi Jekk hemm nomina tal-grupp politiku, iva nista' naċċettaw ukoll. Unnaħu Iva, nistaw nitkellmu iktar fuq dan eventualment vera, venet kif kontet ngħid grazzi tal-li tkellimtu kollegi fuq tkabbir u xoħla xogħol u fuq il-pjani t-nejn li u semmejtu l-punti importanti li ħarġu mid diskussjonijiet bejn il-korrapporter sewa tassew kuntent li fil-rapport ta'kom tkellimtu dwar il-konsekwenzi kollha li nistaw eh, nisiltu mill-budget tal-Unjoni b'mod eh, klassiku li xtieq eh, insemmi tliet punti li huma wkoll element importanti għal kumitat tagħna ikun eh, l-ewwel net eh, tkellimtu fuq il-kwistjoni eh, ta' sew partikolari tal-IBA huwa veru li aħna diġà konna qajmna dan il-punt is-sena li għaddiet tlabna biex il-budget tal-Aġenzija jipprevedi l-ispejjeż ta' deċiżjoni futura. U naħseb li irridu internu nek minna tal-tmexxija tal-Aġenzija din id-deċiżjoni ma tistax eh, tispiċċa tittieħed fl-aħħar tal-proċess, eh, ma tistax tiġi pospost għal dak iż-żmien u eh, rrid ikun hemm rispett ukoll tal-regoli ta' finanzjar tal-Aġenzija ma nista' nifhem li ehm, Intom ma tantx għandkom eh, ftit eh, tifokaw fuq l-elementi differenti ta' finanzjar tal-Aġenzija, però fl-istess ħin naħseb hekk eh, għandna ħaġa li tista' tippermettilna li naraw naqra fejn qed imur il-budget ta' dawn l aġenzija Għaliex meta wieħed iħares lejn ix-xogħlijiet tagħhom u l-modi ta' finanzjament li rifletti dan dan huwa punti li jibqgħu jitresqu u naħseb illi ma rridux niftħu l-kaxa ta' Pandora fuq eh, l-appoċ għal kontro expertise fil-qasam eh, ta' servizi finanzjeri, partikolarment eh, għal-budget li jem allokat għal-Finance Watch, imma ma nasibx li dan huwa suġġett illi ħajqumu allura nasib nistgħu nirħu ftehim fuq kondizzjonijiet tajba li jiex ix-xogħol ta' Finance Watch naħseb importanti ħafna biex ikun hemm bilanċ fil-pożizzjonijiet u kif ukoll għat-tfassil ta' leġiżlazzjoni bilanċjata. Grazzi. Thank you, Pervanche. Grazzi Pervanche Alfred. Jiena nixtieq nistaqsi l-rapporteur u għal ħaġa interessanti fuq il-proġetti pilota mill-Parlament Ewropew Taħseb li kun possibli li konna evalwazzjoni mill e, fuq kif dawn il-proġetti piloti pilota zviluppaw. Għax kullħat jaf x'għamilna aħna. Però nistaj konna stampa ġenerali ta' kif zviluppaw fil-snin. Għax bekk jgħatuna idea kif namlu proposti validi kemm għalina u għal l-istati membri u kif nistaw anki namlu proposti illi jkunu tajbin u li illi mbagħad jiġu implementati. Zven. Well. Ija tentazzjoni meta jkollna dawn il-debattiti tal-budget tal-ekon. tal budget tal ekon tal u l-istess dibattiti konna fil-parlament kollu u din u di darba bil-Brexit eh, pendenti eh, tentazzjoni anki ikbar. Wieħed jista' anki jiddubita jekk l-istruttura tal-budget diġà qed tikkorrispondi għal eh, għal kisbiet tal-għanijiet eh, 2020 bl-aħjar mod nofqo ħafna flus fuq affarijiet li ma m'għandhomx performance type fuq is-sostenibilità żrida kontra l-povertà u l-iżviluppi ekonomiċi. U fejn ikun hemm vojt, ikun hemm dubju, din hija opportunità biex naħsbu naraw li huma l prijoritajiet ġusti. Jista' jkollna dibattitu hawnhekk mhuwiex faċli li ddispjegaw l-votanti illi aħna u daqseg flus fuq il-bidja in non sostenibli u bat mannix flus biex ninvestu f'investimenti eh, orientati lin il-futuru sostenibli. Fuq il-prioritajiet tagħna, irridu eh, noqogħdu attenti illi ir-riżultati jibqgħu effettivi. U hemm bżonn verament niddiskutu kif aħna nutilizzaw dan il-moment ta' bidla biex ir-riżultati jisiru iktar effettivi fuq l-Unjoni tal-Kapitali minna waħda u anki fuq il-regolamentazzjoni potenzjali minna l-oħra. U fl-aħħar, edin niddiskutu anki diġa mal-Eurostat u l-Kolleġislaturi il- il-program futur statistiku u il-parlament anki eh, eh, tana indikazzjoni tal-lista ta' prioritajiet u meta aħna namlu allokazzjoniet fil-budget għanna nikkonsidraw jekk il-prioritajiet li ġa votajna qabel ġa ġewx rispettati mill- eh, Eurostat. Umbat l-aħħar punt, għamilna ħafna xogħol fuq il-kooperazzjoni fiskali fil-qafas tal-Kumitat ta' inkjesta, però qed naraw li hemm ħafna problemi ta' kooperazzjoni bejn l-operaturi tal-infurzar tal-liġi lokali. U jekk aħna verament iridu nagħmlu xi ħaġa, nistgħu nagħmlu xi ħaġa bil-budget biex nejnu lil dawn l-operaturi ta' Eh, infurzar tal-liġi u b'mod partikolari dawk ta' taxxa biex jikoperaw aħjar fl-Ewropa dana jkun verament investiment li nistgħu namlu jkun wieħed mill-aħjar investiment li nistgħu namlu bil-budget. Għaxi kollega oħra jista intervjeni fil-proċedura tal-KHDI? Le, mhux il każ mela nerġa' lura l-kelma għal rapporter. Thank you very much. Uh, Grazie. dak li għalni stolvart fuq il-grupp għalde. E, Irridu namlu evalwazzjoni u ntejbu l-budget u dan edin namlu bl fct 2 meta qablu mal-FC numru 1. Fuq leba u fuq l-aġenziji li għalet li semmet per vanx peres ħadna nota taħħa. Un bat fuq Brexit peress li Brexit mux se jiġri sena diħla, mux sena raw l-ebda differenza fil-budget eh, Renju Unit għadu membru tal-Unjoni eh, sena diħla bil-drittijiet kollha u bl-obbligu kollha tiegħu. Naturalment però il-negozjati issa se jibdew jekk daw se jwaslu għal konklużjoni li se jkun hemm impatti fuq il-budget. Per eżempju fuq il-kwestjoni tal-MBA u jiena bħala rapporter għal budget tal-2018 l lest biex nimplementa dawn il-bidliet fil-budget fuq il-proġetti pilota. il ti pubblika dan kull sena u jinnaf illi aħna bħala membri dejjem irridu naraw x'inhu l-evoluzzjoni ta' proġett pilota li proponejna aħna. Waqt li minix interessat normalment nara dak taħattieħor. Però se nistaqsi l-Kummissjoni jekk l lesti jibatu l-implementazzjoni fuq il-proġetti pilota l membri kollha. U u sen ħeġġeġġhom biex jagħmlu da u għal daqstant hemm azzjoni kemm fuq l-azzjoni ta' preparazzjoni kif ukoll tal-proġetti pilota minna tal-kumpissjoni l Sven Giegold nista' ngħidlu illi eh, kifat l-investimenti fuq l-infrastruttura l-innovazzjoni propju għax dawn huma oqsma illi saħħu l-ekonomija jagħmlu aktar kompetittiva, aktar reżiljenti għal futur dan għandu jkun priorità tal-budget tagħna anki għaliex tkun ħaġa ħjar illi l-ekonomija tkun ibbażat fuq riċerka u innovazzjoni u hemm eh, kontribuzzjoni pożittiva lejn it-tkabbir u eh, għal eh, ħolqin tal-impigi eh, effiċenti u inti għati li il-politika orientati li n-futur għandhom ikunu priorità fil-budget u jiena naqbel miak perfettament u anki fuq il-punti l-oħra u dawn inkludu anki il-bżon li n-ottimizzaw dejjem iktar l-effettività dan huwa minnaħa tijaj. Grazzi ħafna. Mela, l-iskeda ta' ħidma għadha miex konkluża u għalhekk qed naraw biss li l-Kummissjoni minħat l 24 fl-24 ta' Mejju ser tapprova l-abbozz. Dan jemmis wasalna għal punt 6 fuq il-punt eh, li nqafas pan-Ewropew ta' bonds koperti l-rapporter wassur Bernd Luke Din hija l-ewwel diskussjoni fi ħdan likon dwar il-bonds koperti. Kien hemm żviluppi reċenti mhux biss il-konsultazzjoni tal-Kummissjoni imma wkoll eh, f'qafas pan-Ewropew għal bonds koperti anka eh, li ħduna lura għal settembru tal-2015 u li nedew dan il-motur ta' attività hawnhekk fil-Parlament mela għanna il-rapporter umbat iż-żewġ shadow rapporters ngħaddi l-kelma li sur Luke għal seba' minuti. Grazzi ħafna Sur President, għaziz kollegi. Suppost li waslilkom l-abbozz ta' rapport tiegħi. Ser ngħidilkom ftit xinu l-kontenut tiegħu fil-qasir u anka nizbor ukoll uh, x'inhuma uh, l-arfin tijek dan il-qasam u l-suġġerimenti uh, tijen għal dan il-Parlament l ewwel għawnek hawnhekk qed nitkellmu fuq il-regolament minimu fir rigward tal-regolamentazzjoni tad djun u naħseb illi minn dan il-lat kien hemm ftit ostakli hemm ċertu eh, stati illi jindirizzaw dan bħala suq eh, partikolari fil-rigward ta' tħassir tal- ehm, djuna u dan huwa hija xena li għadha t tiżviluppa li tinkludi wkoll pajjiżi terzi f'dan ix-xenarju għaliex Jitlob ukoll għalhekk eh, leġiżlazzjoni fuq livell nazzjonali li wkoll ġiet żviluppata u li ssib l-ruq tagħha wkoll fil-ditjiet tal-insolvenza fuq livell nazzjonali. U għalhekk ikun hemm anke distinzjonijiet u differenzi fir-rigward tal-qafas ta' tħaddim tas-sistema. dwar kif tista' titħaddem din il-proċedura u naħseb illi trid tiġi wkoll evalwata ċertu uh, uh, kriterji minnaħa tal-investituri u naħseb din il-frammentazzjoni qed wasal ukoll għal uh, ċertu konfletti anke li lien mill-element mill-frontieri Ewropej. Bil-perspettiva tal-leġislazzjoni Ewropea naħseb li dan jista jitħaddem b'mod irridu naraw li dan ikun strument eh, b'saħħtu biżejjed illi jirata wkoll preferenza anka fil-suq finanzjarju tagħna u fil leġislazzjoni u anka li jkun hemm eh, dan il-konċett li jiġi eh, irregolat. Nitkellmu fuq il-bailin u l-BRD. Nitkellmu fuq il-level 1 high quality assets u anka fuq l-introduzzjoni tal-CRR fir-rigward tal-introduzzjoni eh, ta' dan kollu. Dan l approċċ iktar konsolidat għadu ma natax eh, definizjoni ta' xinu l konċet fiħen nifsu. U naħseb illi għet wasal ukoll għal tfassil ta' ideja ġdida illi xistaw eh, x'nistgħu anka eh, nifinanzjaw l-ipoteki, l-istriq tradizjonali finanzjari. U naħseb illi anka fil-pool ta' kopertura jtieħed dan il-konsiderazzjoni din hija <coughs> dan huwa suġġeriment anka fejn jitlu il-kreditu. Naħseb illi <coughs> id attenti li xawnek il dawn il-bonds koperti iridu eh, jissaħħu l-element l-argument ewlieni tiegħi huwa illi irid ikonna dan l-element teoretiku meta eh, il-mira tkun waħda ċara sabiex ma jkollniex riski addizzjonali u għalhekk huwa tajjeb ħafna illi il-leġislatur Ewropew ikollu definazzjoni ċara ta' x'inhu dan il-kunċett u li fil-qafas ta' din id-definizzjoni mbagħad ikun hemm kriterji eh, ewlenin komuni illi iwittu il-bażi u li konna insegwu magħhom sabiex imbagħad li maniġjar eh, jirrifletti wkoll it-tmexxija ta' din ta' dan kollu fuq livell eh, nazzjonali. Fir-rigward tal-finanzjament, ta' attivitajiet privati jew pubbliċi b'livello li ta' riskju naħseb illi nridu nilimitaw ruħna fej il-qafas leġislattiv kun jista' jiġi ah, trasferit għal klassifikazzjoni ġdida illi jibda l-ismu u jibda jissejjaħ European Security Notes fejn illi eh, dak li ġa ksibna fuq livell eh, interistituzzjonali permezz ta' dawn il-pools eh, minnaħa tal-bank emittenti ikun hemm ukoll wasal għal appoġġ u kter sosten ukoll tal-investiment favur l-SMEs imma ma jkunx hemm ukoll l-istess eh, element ta' preferenzjali regolatorju illi huma fil-cover eh, bonds tradizzjonali. U għalhekk il-bażi legali naħseb li osa eh, sabiex naslu f'din id-direzzjoni. Naħseb il-rapport tiegħi jippreżenta wkoll uh, xi eżempji konkreti. Nitkellmu wkoll fuq uh, assi li jistgħu jiġu inklużi f'dan il-pool ta' kopertura. Kultant il-proċess huwa imtawwal minħabba soft bullet u CPTs imma naħseb illi hemm kondizzjonijiet, ċirkostanzi wkoll illi jilataw mal-insolvenza u li uh, l-investitur ma jkollux aċċess għall flus tiegħu lura. L-emittent ikollu għalhekk kontroll fuq dan kollu għaliex il-covered bond ikun jista' jiġi applikat u jaffettwa anke l-perjodu ta' trasferiment u għalhekk jrid ikun hemm obbligi li forsi huwa diffiċli għalina li monitorjaw. U għalhekk rridu noqogħdu Eh, attenti eh, dak li niproponu fil-rigward ta' soft bullets. Grazzi ħafna, Sur President. Vielen Dank, erster Schattenberichterstatter. Grazzi ħafna, l-ewel xedew rapporter, rappresentant, rappresentant eh, Sur Marizant. And indeed, my colleague died. President, Sur Rosati li huwa xedew tal-IPP muxaw u talabni niprezenta l-punto rivista tijaw. L-ewwel net nirringrazzja lill l-luke tar rapport u surrużati appoġġa il pożizzjonijiet il kif qal anki sur luke. Dan huwa l-ewwel rapport fuq il-bonds koperti u dan huwa importanti għaliex qed diġu dejjem użati bħala mekanizmu ta' finanzjament għall-istituzzjonijiet għandha rwol importanti fl-appoġġ tal-miri fi żmien itwal, issu Rosati jappoġġa il-ftehim fuq regolament għaliex dawn il-bonds kellhom performance tajba waqt il-kriżi. Il-covered il bonds mhuwiex prodott ġdid huma inklużi fil-atti tal-Kummissjoni u nafu kemm huma diversi Eh, anki fil-qafas mm, nazjonali, anki fuq dak li għandu xaqsam ma' supervizjoni, aħna għedin f'moment li eh, irridu nikkonsidraw u ġustifikati li nikopru anki il-suq tal-bonds koperti u l-grupp tagħna jappoġġa l-idea li qed niddiskutu dan is-suġġett f'dan ir-rapport ta' inizjattiva qabel il-proposta tal kommissjoni nistamma n nistgħu kontribuċu bot pozitif għattestu test u nsibu bilanċ bejn flessibilità u l standardizzazzjoni li PP anki huwa favur e, illi ikun hemm suq tal- trasparenti ta' dawn il-bonds u nittamaw li l-istandardizzazzjoni ulterjuri tista' tejbu l-kwalità minima u jgħatu kondizzjoni tindaqs għal U jiena nixtieq anki ngħid illi l-armonizzazzjoni għandha t-rispetta l-speċifiċitajiet il-qafas potenzjali uh, uh, għandu jkun benchmark għal swieq ġodda. Disa pajizi rappresentaw il-90% ta' dan il-level u hemm lok għal uh, swieq oħrajn nazzjonali li biex jiżviluppaw. Fuq ir-rapport, is-surrażati jappoġġa il- la, il-mod sempliċi kif għal il-rapporter naqblu ma' rapporter fuq l-importanza ta' rakkomandazzjonijiet tal-IBA għall-standards ta' su u għall-inizjattivi e, immexxi immissu. Pero għat naraw xi oqsma li rridu jiġu skritti b'mod preċis, iktar preċis. U jiena nixtieq nsemmi hawnhekk il-kollateralizzazzjoni. E Surrużati se jagħti attenzjoni speċjali għal segregazzjoni tal-cover pool u għal maintenance u fl-aħħar għanna nifokaw anki fuq il- ċertezza legali tal-investituri. U nishtiq ringrazzja anki li li tal- Ġafna l-essendi again. Nibda biex nifraħ l-rapporter illi prezenta rapport tajb ħafna u u għamel anki laqat importanti ma l stakeholders Kif diġa għadna il-bonds koperti u ma strumenti li diġa u rew e, li huma tajbin ħafna. Ta' un metodu flessibli u għawi li għenu li l-investituri f'qafas trasparenti. U dana kien fil-kontest ta' nazjonali u kienem fil-Ġermanja u fil-Danimarka kienu ikkonsiderati, huma konsiderati bħala strumenti tajbin. Biex nidħlu fid-direttiva għal eh, Europa kollha, jekk jekk ħaġa mhix miksura m'hemmx għalfejn sewwa dan huwa l-atteġġament li għandu jkollna qudiem id-direttiva u Mela, lejn l-Unjoni tal-Kapitali mhix ħaġa dejba li ma jkunx spazju għal covered bonds. L-Unjoni m'għandix tkun seamless u laqas għandha tapplika għal kulħadd bl-istess mod. Però ma jistax ikollha vojt fl-istruttura u jekk ma jkunux inklużi dawn il-kamers bost dak jiġri. U tieni punt, ħafna stakeholders huma favur ta' din id-direttiva biex ikonna identità Ewropea għal covered bonds. Allora, peress illi tieħu nota tal-prassi nazzjonali lokali li taw riżultati tajb. U dawn dan ħareġ fil-konsultazzjoni tal-Kommissjoni u anki mal-laqat mal-stakeholders li għamel il-rapporter u f'laqat oħrajn bilaterali li kelli separatament. il tielet punt, il-direttiva Ewropea attuali se tippenefika li dawk l-istati membri m'għandhomx su għal covered bonds. U dawn il-pajjiżi bekk jista' jkollhom mudell għall inizjativa ta' regolamentazzjoni u ta' promozzjoni. Però irridu nżommu f'moħħna anki ċerti limitazzjoni ta' prekawzjoni u diġa semmejnijom f'dawn il-laqat. Imma id-direttiva għandha tkun approach light touch u m'għandix ikolla eh, ħafna eh, dettalji li applikaw. Kulħadd jaqbel illi għandu jkun approach ibbażat fuq il-prinċipji kif qed jgħid ir-rapporteru jinnaqbel. Umbagħad eh, intqalu kol illi hemm bżonn noqogħdu attenti illi ma naqsux il-forza tal- kodiċi ta' kondotta. Il-Komissjoni ta' toqta attenta biex tkun tista' tkun miftuħa għal kwistjonijiet futuri. Kwistjoni oħra tereferi għat tip ta' assi li għandhom jistgħu jiġu permessi għal hekk daw għandhom xi jkunu mortgages jew hekk għandhom jkunu mortgages u bonds tal-gvern u hekk għandhom xi inkludi l-bastimenti u kwistjonijiet ta' SMEs dan għawa kollu kopert bil eh, flabbots li għanna għoddimna. Eh, Pero fuq ħafna aspetti irridu noqodu iktar kauti u risimaw iktar il-voċi tal-stakeholders. Mm, nittamaw ma nafxek din il-proposta iex aħjar taħt isemiħor jew ekkux ħaġa xir bħalba jaħseb l-rapporter. Jiena naħseb li huwa bażi tajba għal analiżi ulterjura u diskussjoni. U nifreħ il-rapporter ta' xogħol tiegħu eċċellenti u nħares qudiem li narqu dan rapport fil-ġimgħat li ġej. Vielen Dank, Alfred. Eigentlich wäre. Grazie, Alfred Die ist nicht da, sonst auch niemand für die ALDE, dann... Is-sur Huzel mux ijat għonek, mela sur Viegas għal-Gwe. Laqas mu għonek, laqas rappresentant tijaw, mela sur Gigold. Danke, Herr Vorsitzender. Grazie ħafna, sur President. Thanks to the rapporteur for the inclusive. Grazie al rapporteur għal l-approċ inklusiv tiegħu fil-proċess eh, li eh, ħadna għandan il-rapport eh, u għanna u dimna abbot sew eh, konċisa, eh, nishtiq nejt li aħna għanna linja simili nemnu li hemm problemi ferm iktar importanti fer regolament finanzjarju kif ukoll fiswi kapitali iktar mill-inqodu nirregolaw dawn it-tip ta' bonds, ġifiri rajna lebda perikli kbar għal-konsumaturi, għasal għall investituri u għas ma kien hemm eh, xaħġa simili għal su eh, li għet eh, jifunzjona fuq level ta' unjoni. Ġifiri ma kienx kussjoni ta' priorità nasab li fil-qafas tal-CMU jista' jagħmel sens iva li nikċaraw u li jkonna uh, modell b'suċċess, modell li kien ta' suċċess li uh, ikun preferut u li nipromovuħ, Iżda ma, noqogħdu attenti wkoll uh, aħna fil-fatt nitolbu għal kawtela biex ma jkunx hemm wisqassi illi jkunu kopruti bil-periklu li eventwalment mbagħad fil-ġejjieni jkollna fallimenti U allura naħseb li rridu eh, nkunu kawtu fl-approċ tagħna. Issa, ġara darba niproċedu eh, u nibdew naraw eh, sinjali li nistaw fil-fat ikonna approċ ċaru, definizzjonijiet ċari, allura forsi jkun utli li naddu għall-europenizzazzjoni ta' sistema bħal din. Fl-axħar nisħaq illi fiħdan dan il-qafas wieħed Rrit jistaqsi għala dawn il-fondi kopruti eh, jiġu kalkulati fil-qafas eh, tal- tal-SRM u tal-SRF ġviri jekk eh, u ma jfallu għalfejn ħa għom inkonserazzjoni fil kalkulu Aħna għanna innaqsuhom fil-fatt mill-bażi tal kalkulu U din hija xi ħaġa li rridu niddiskutu bis-serjetà Naħseb li dan jista' jkun inċentiv addizzjonali għal modell ta' finanzjar li ħadem u barra minn hekk jista' jiftaħ dibattitu ta' sew utli dwar x'inhu hija l-bażi ta' kalkolu għal kontribuzzjonijiet għal li F. U fuq dan il-punt għandi numru ta' punti xinqajjem Ġifiri naħseb f'dan l-istadju nistannejt eh, li għanna dibattitu kostruttiv, għet nara u koll potenzjal għal konverġenza u naħseb eh, li għawnek eh, mux naħseb li forsi ta' minni jidu punt stilistiku għawnek li nibdew bitussijiet mux daqsek tajjeb, pero Naħseb eh, li din miex kussjoni ta' sustanza kif kifate, hija iktar kussjoni tal-attitudni li rridu nieħdu aħna vizavi suġġerimenti li jista' jkun hemm min-naħa tal-Kummissjoni, però nixtieq ngħid ejja nkomplu bil-kollaborazzjoni u l-kooperazzjoni li rajna sabu dan ir-rapport. Frau von Storch für die EFDD heute nicht da. Grazie. Eh. Reden wird Gerolf Annemanns für die INF. E iva Sinjura Vastorka miex edawne kalli FDD allura nad kelma l-Onorevoli Annemanns. Grazzi ħafna ma jena fil-mat ħanetkellem bl-Olandis. li NF eh, ħat qis eh, f'dar pozittiv dan ir-rapport u sempliċement biex norbot eh, ma' dak li għal il sur Gold waħda mir-raġunijiet għal qed nitkellmu dwar dan huwa li x'kien hemm rapport li beża kontra l-armonizzazzjoni ta' għafas dan it-tip, dan jista' jkollu fil-fatt effetti mhux mixtieqa. Ġifieri, ir-rapport diġà minn dak l-aspett u interessanti importanti li nisħu li il-kummerċ trasconfinali kif ukoll um, bonds, bank bonds domestiċi jaħdmu sew fl-oqsa nazzjonali, ġifiri li nilimitaw dan kollu għal definizzjoni Ewropea u miex ħaġa tajba, għal kontrarju kona konverġenza volontarja, iva, ħaġa tajba, jekk ġifiri ma jkunniex regolazzjoni eċċessiva tajjeb. l-inklużjoni ta' dak li semmiet eh, il-PPE, ġifir l-standardizzazzjoni, situazzjoni indaqs, integrazzjoni eh, fis cmu jekk jirnexxina nevitaw li dan kollu jiġi inkluż eh, fit-tekst li allura jista' jbiddel it-ton kompletament, allura iva nistgħu nappoġġaw it-tekst. jekk l-Unjoni Ewropea tillimita ruħa fuq smoħra ta' settur finanzjarju u tillimita rwieħa biss għal konverġenza volontarja allura naħseb illi ikun tekst ħafna iktar intelligibli u li nistgħu naqblu miegħu grazzi. Grazzi. Naddu sal-keġ tiegħi, is-Sinjura Beres. Grazie, Eva, edina unek eh, għanna qafas ta' sew kumpless u dimna eh, Rapporter jek minn ixter zballu kol għalu dan. Et eh, nitkelmu dwar prodotti li huma użati mod ferm differenti u mux indaqs fissu ġifiri ewa differenti mill-li għandek xaġa li tintuża kullimkien bl-istess mod, allura rridu naraw naqra xirridu, rridu naraw li jkun hemm kombinazzjoni bejn dan il-mekanizmi u mekanizmi oħra, bejn dawn il-mekanizmi li jistu ehm, band oħra wkoll naħseb li eh, jekk eh, jekk għanamlu eh, dan l-eżerċizzju rridu naraw naqra x'inhu mal-konsegwenzi, rridu naraw li ma namlux arbitraċ fejn favorixxu ċertu ċertu mekkanizmi flok oħrajn. Rridu naraw li jekk nintervjenu fuq eh, is-suq tal-bonds kopruti rridu naraw li kun hemm maniġjar tajjeb fuq livell Ewropew ta' riskju u għalhekk eh, naħseb li eh, flimkien ma' Sven Giegold m'għandix dubju li ħajkonna diskussjoni interessanti partikolarment minħabba il-proposti li diġa semma Pero naħseb li rridu eh, niddibattu fl-imkien ma' tim ta' negozjati u naraw naqrajek xen nespandu l-funzjonijiet u rwol ta' sistema ta' supervizjoni Ewropea. U rridu naraw li jekk iva taħt liema kundizzjonijiet ħanamlu dan. Grazie ħafna, signor Peranx. kollegi oħra li jistu intervjenu? l-għamu għax il-każ, mela lura l-kelma għar-rapporter. Iva, grazie ħafna ta' din id-diskussjoni kostruttiva u tal-evalwazzjoni ta' rapport naħseb illi eh, ma hemmx distinzjoni differ differenzi qawwijin fil eh, landament tal-opinjoni tagħna. Naħseb illi nista' nkun fil-qosor Fil-rigward tal-rekomandazzjoniet ma naħsibx illi eh, għana nirtiraw xi prinċipi illi eh, jimmarkaw b'mod daqstan distint dan il-qasam. Irdu noqogħdu daqsxejn attenti anke fir-rapport jew anke fil-miżuri ta' xi direttiva possibbli sabiex ikonna obbligi illi jirregolamentaw il-bonds koperti fuq livell Ewropew naħseb illi irdu naħdmu anka permezz tal-qafas leġislattiv nazzjonali. L-istess naħseb ukoll fuq eh, dak li qalet is-Sinjura eh, Berez illi jekk il-qafas regolatorju jkun nazzjonali u jkun hemm relazzjoni u referenza għal leġislazzjoni ta' insolvenza nazzjonali jidu nieħdu jkun hemm attenzjoni eh, priorità li tingħata lil qafas tal-insolvenza fir-rigward tal-kommenti ta' Sur Alfred Sant nifhem il-pożizzjoni tiegħek imma ma rridx eh, blabda ebda mod li l-prodott fih nifsu ikun jista ixol jiruħu minn dan kollu, anzi, jridu naħsbu f'rigward ta' klassifikazzjoni u anka forsi li jkun hemm kontinwazzjoni eh, permezz anka ta' rapport ieħor fej eh, għaliex xina ftija jrid nagħmel distinzjoni bej il-bonds ta' kopertura tradizzjonali u eh, li għanna nżommu dan il-terminu għal dan il-tip eh, ta' bonds speċifiċi biss u li anka nitalmu anka kif eh, nistaw nieħdu l-aħjar wol ta' dawn il-bonds ta' koperturi fiħdan il-suq finanzjarju. U l-Parlament anka pala kolleġilatur naħseb li jieħu jindirizza dan il-punt fuq rigward ta' Sur Gigold naqbel miegħek perfettament illi anka dan is-suġġeriment tiegħek anka fil-gwar tal-IRF nista' ninkludih, però naħseb ukoll illi jridu nagħmlu passiħol leġislattiv fejn ħarsu ftit eh, dwar kif din il-bażi ta' kalkolazzjoni titpoġġa flimkien, titfassal sabiex wieħed jiddeċidi jekk dawn ikun xi bonds ta' koperturi jew le u Naħseb nista' nagħmel referenza dan kollu fir-rapport tiegħi imma mbagħad jitlob ukoll anke xogħol ulterjuri li jibni fuq dan. Fuq ir-rakkomandazzjonijiet anke tas sur eh, Murizano u sur Kosak naħseb illi fuq il kolateralizzazzjoni u anka il-miżuri relatati naħseb illi jidu nibbażaw ruħra fuq il-prinċipji ġifiri illi ma ngħidx iktar fir-rapport eh, minn eh, dak li indirizza il-pool ta' eh, securitization ġifiri marriċ ikun preskrittiv u noqgħod nizzel kif għandha tkun il-proċedura. Naħseb li hawnhekk għandha tkun il leġizlazzjoni nazzjonali li tagħmel da. Naħseb li din hija opportunità għaliex eh, tkun konsiderazzjoni wkoll pereżempju s-swieq ta' proprjetà nazzjonali u aħna rridu niddiskutaw niddiskutu kif bħala leġislaturi Ewropej nirrispettaw dan kollu il-mistaqsija tal-IPP sabiex kunna miktar dettalji fuq rigward tal eh, l-element ta' sigurtà tal-pools naħseb illi dan qed jkun konsiderazzjoni wkoll l-ispeċifitajiet nazzjonali u naħseb illi ma nix intuha priorità. Ma naħsibx li jaw xi disgwid kbir hawnhekk eh, bej il-pożizzjoni tiegħi u l-veduti tagħkom u naħseb illi Eh, nħedġiġkom li terġaw taraw daqxej rapport bil-lemendi kolla u anka eh, it-tul relazzjoni il-skadenza hija għal-24 u bekk nkunu nistaw naddu għal-votazzjoni fil- fil- eh, fil-ħamsa ta' Mejju. Umbat il-plenarja fit Umbat il-plenarja ġewwa Strasburgu. Fl-24 ta' April eh, nerġgħu niltaqgħu għal seduta oħra tal-ikon. Grazzi. li ta' u s-sitta u nofs.